ġunt dwar il-kwittanza tal-2014. Għanna 53 rapport minn 8 rapporters, il-Sinjura Labova, eh, Schmidt, Pieper, Czernitski, Prodal, Signora Von, Makovej u Marinescu. Għalek, u Sir Von. Nishtiq nilqa l-Sur Caldera li huwa il-President tal-Orti eh, tal-Awdituri għal dan id-dibattitu U issa naddi il-kelma l-ewwel tar rapporter stana għal erba' minuti. Issa naddi il-kelma l-Sinjura Glabjova. Grazzi ħafna. Grazzi, Signor President, Kummissarju, President tal-Orti tal-Awdituri, Sinjuri. Aħna illum ħankunu qegħdin napprovaw wieħed mid-dokumenti ewlenin fukat fuq il-ġestjoni tal-fondi komuni fuq livell ta' Unjoni Ewropea. Aħna għan esprimu l-opinjoniet tagħna ta' kif il-Kummissjoni Ewropea għamlet ġessjoni tal-fondi li kienu allokati l politiki tagħha fl-2014. Il-proċedura ta' kwittanza huwa punt li jider fuq l-aġenda tagħna kull rebbija u ir-rapporters mod regolari jippreżentaw u jiddefendu r-rapporti tagħhom u dan huwa l-każ tiegħi din is-sena. U minkejja l-fatt li ħafna rutina jiena xtaqt nintroduċi xi ideat u suġġerimenti ġodda għaliex il-kuntest ekonomiku ġdid u anka ir-rekwiżiti marbuta miegħu huma opportunità tajba sabiex nagħmlu ċertu tibdil fil-standards ta' kontroll stabiliti li huma applikabbli għal kummissjoni Ewropea. Dawn mhumiex suġġerimenti arbitrari, lan huwa li namlu evalwazzjoni ta' jekk l-implementazzjoni tal-budget mhux biss tirrispetta regoli leġislattivi formali imma jekk jikontribwixxux għall effetti reali fuq l-evoluzzjoni ekonomika u soċjali tal-Unjoni Ewropea u jekk nistgħux nagħtu l-flus propju f'dawk l-żoni fejn jiżjed jinħass l-effett u jekk nistgħux nidentifikaw prioritajiet ġodda u inwarbu l-istereotipi tal-passat jekk nistgħux inkejlu mod effettiv dawn l-effetti u noħorġu il-konklużjonijiet tagħna. Jiena fil-fatt dedikajt is-sena kollha għal dawn it-tibdiliet lejn kultura ta' prestazzjoni jiena ma naħsibx li jista' jkollna tweġibiet pożittivi dwar ħafna minn dawn il-mistoqsijiet jekk aħna rridu nkunu eh, oġġettivi. Anka jekk l-iżvilupp ekonomiku u l-attivitajiet tal-Unjoni Ewropea fl-Unjoni finanzjari tal-Unjoni Ewropea eh, irkupraw xi ftit u l-qatna imma il-konsegwenzi għadhom ma ġew solvuti Huwa għalhekk li aħna rridu inbidlu il-ħsieb budgetarju tagħna biex inkunu nistgħu nifaċċaw kriżijiet ġodda li ħaj nħabtu ruħna magħhom u ċara magħhom. Hemm bżonn li konna dawn il-mekkaniżmi ta' kontroll u strumenti sabiex nevitaw abbużi meta nagħmlu ġestjoni tal-fondi tal-Unjoni Ewropea u li nkunu nistgħu nevalwaw eżattament kif inteħqu l-euro kollha, il-flus kollha dan wasalna biex nifukaw fuq ir-riżultati u nissimplifikaw il-proċedura ma dimmi xi ħaġa li hija promossa biss mill-Parlament Ewropew. Il-qorti tal-awdituri tajt l-istess ħaġa fir-rapport tagħhom tal-2014. U dan ikkonfermat ukoll mill-inizjattivi tal-Kummissjoni Ewropea u l-Presidenza Olandiża. Għalhekk il-kwittanza għandha tkun e, dokument politiku standardizzat u mhux xi ħaġa ad hoc ta' individwi li ġew identifikati b'mod bladdoċ, hemm bżonn nifukaw fuq kif nistgħu niddiskrivu u nidentifikaw il-manifestazzjonijiet ta' ġestjoni ħażina possibbli ta' wieħed fil-mija tal-GDP ta' l-Unjoni Ewropea u hemm bżonn insibu soluzzjonijiet mhux biss nifukaw fuq xi suspetti jew individwi ma jagħmel l-ebda sens da. Mżon nipruvaw insibu kompromessi politiċi, iżda jiena nemmen li kwittanza trid tkun oġġettiva fuq bażi soda u ma ssirx strument ta' ehm, sforz politiku bejn stati membri jew inkella biex eh, insolvu xi problemi interni. Jiena naf l-applikazzjoni eh, pratika li ħaddum is-snin, imma jiena konvinta li jekk il-Parlament Ewropew ma jsegwix l-isforzi biex ikollu eh, budget orientat fuq riżultati prestazzjoni, il-Parlament Ewropew ħajbqa' mbiet mill-xejra ewlenija. Nxtiq nirringrazzjakom l-kooperazzjoni, nxtiq nirringrazzja segretarjat tal-Kummissjoni eh, Budgetarja, Komitat Budgetarju, nixtieq nirringrazzja Viċi President Georgieva, orti tal-Awditurju, l-kollegi tagħkom, nixtieq nirringrazzjakom u nitlobkom tkunu oġġettivi meta tevalwaw rapport tiegħi. Grazzi ħafna dwar rapporter li jmiss, is-Sinjura Schmidt. Grazzi ħafna. Bħala rapporter għal Fond ta' Zvilupp Ewropew, jiram ħasba b'mod partikolari li jirsin għajem ċertu punti speċifiċi din is-sena pas sena li għaddiet hemm ħafna punti li jixtiebħu. Mwet jinbidel xej fuq il-prinċipju tal-għajnuna għall-iżvilupp huwa minnu li huwa importanti u għandna bżonnu per eżempju biex nippermettu li fċertu pajjiżi Afrikani kollu ħajja b'dinjità. Għalhekk jiddispjaċini ħafna li ma nbidel xejn dwar il-problemi. Il-kontrolli huma effettivi biss sa punt limitat, jista' jkun ħafna titjib. Jien li hawnhekk ma qed nitkellmu fuq li noħolqu użja burokrazija li xdem diġà biżejjed sistemi ta' kontroll, imma dak li mhuwiex biżejjed hija l-implementazzjoni ta' dawn il-kontrolli li wieħed ikun les li jitgħallem mingħand l-iżbalji tiegħu stess, kif ukoll il-kapaċità li nikkontrollaw ċertu kumitati biex ikun hemm reazzjoni. Kumissarju hemm ħasba li x'intqal li refuġati li jiġu fl-Ewropa jiġu mill-Afrika u mis-Sirja. Nies mill-pajjiżi tal-ACP imorru fil-pajjiżi tal-viċinati ma fil-ġejjini x'aktar x'ħajġu anka fl-Ewropa. Għalhekk jiena għamilt xi ħaġa fir-rapport fejn tlabt Eh, tnedija flessibli tar-rizorsi tal-IDF u grazzi l-Orti tal auditori għal ħidma ċellenti tagħhom nafu li madwar 10 biljun euro bħalissa e, eh, il-proċess u mwix dan li sempliċement li dawn il-flus huma fil-proġetti multjanwali ma anka fil-proġetti li qegħdin eh, jiddewmu jew anka forsi jinħlew. Minn barra dan kollu, hemm mezzi addizzjonali li qegħdin jingħataw taħt l-IDF jekk aħna rridu nelbu l-kriżi kurrenti ta' rifuġġati hemm bżonn li naħsbu minn ġdid dwar il-politika tagħna l-għajnuna għall-iżvilupp mhux xi rigal. L-idea hija li tipprova tindirizza il-problemi mill-qalba tagħhom rridu naħsbu dwar il-prevenzjoni. Il-Kummissjoni tal-Unjoni Ewropea permezz tad-DEFCO u l-EAS kif ukoll rappresentanta għolja jew l-ambasċaturi li jinsabu fil-post huma jridu jindirizzaw ħafna iżjed kwistjonijiet ta' eh, proġetti ta' żvilupp. Pereżempju, minn 918 il-proġett tal-IDF kważi nofsom għandhom problemi ta' implementazzjoni, ġifiri hemm bżonn ta' attenzjoni speċjali u mhux sempliċement nitfgħu aktar flus irridu jkunu lesti li jaċċettaw il-kritika u jitalmu għant l-istati membri. Jena nindirizza l-grupp tal-SND, jena nishtiq nilqa. Jekk iċifri ma jitneħux mir-rapport, jekk hawn xi ħadd li ma jaċċettax il-kritika, sempliċement ikun qed jerġa' jibda minn ġdid sistema li mhux qed taħdem. 30 biljun euro ħajġu markati sal-2020 dan mhuwiex fil-budget Ewropew dan ġej mill-Ministeri tal-Afrika tal-Finanzi li jmorru direttament imbagħad l-Afrika. Hemm bżonn li nimmarkaw ukoll ir-riżorsi li ħanużaw jew ħajintużaw biex nejnu rifuġjati. Sinjora Mogherini qalet da u jiena nemmen li lajnuna l-iżvilupp mhux xi rigal imma investiment biex ikun hemm sħubija ġdida mal-pajjiżi Afrikani u aħna dak li għandna bżonn nixtieq nikkwota wkoll il-President Martin Schulz qal li l-iżvilupp u l-kooperazzjoni għandhom jiddependu fuq id-demokrazija l-istat ta' dritt u dak li aħna nsejħu il-gvernanza tajba. Ma jistax ikollna sitwazzjoni fej kwalunkwe dittatur li jakkes li l-poplu tiegħu stess ikun insistenti fuq livell ekonomiku biex in-nies jaħarbu il-lajnuna għall svilup trid tindirizza il-kawzi u jekk ma jkunx hemm riżultati rridu naraw il-konsekwenzi x'inhuma jien nixtieq inħeġġeġ il-kollegi sabiex ma jippruvawx jiksbu dawn il-metodi antiki li ma domx jaħdmu ma jindirizzaw ruhom lej sistema aktar moderni eh, u jappoġġaw rapport. Grazzi ħafna, issa nixtieq nistiedi l sur Pifer għal erba' minuti. Grazzi. Grazzi ħafna, Signora President, l Grazzi ħafna li xadu rapporteri za kooperazzjoni li urew matul il-proċess kif ukoll l-għajnuna u l-amministrazzjoni l-informazzjoni u l-appoġġ tagħhom, sinjuri. Il-kwittanza budgetarja dell-istituzzjoni dejjem hija kwistjoni sensittiva il-popolazzjoni bir-raġun teħtieġ li aħna nkunu responsabbli fil-mod kif immexxu flusna. Qegħdin naraw tnaqis fil-spejjeż u għadin immodernizzaw tard wis u li wassal għal aktar spejjeż simbat iktar quddiem. Li qed nitolbu huwa li mhux li jkun hemm iktar tkabbir fil-budget imma titjib kwalitattiv, titjib fis-sustanza. Irridu nkunu attenti ħafna, irridu illi kunem hemm rekwiżiti importanti ċari, pereżempju premju looks. Dan għand ikollu ħafna riperkussjonijiet minkejja li huwa proġett pjuttost minuri f'termini ta' riżorsi importanti wkoll illi aħna nkunu qrib kemm jista' jkun taċ-ċittadini. Ir-regoli l-ġodda bejn il-Kunsill, il-Kummissjoni u l parlament ifissru li rridu naħdmu aktar flimkien. Irridu nkunu imbeda minn kwalunkwe tip ta' ideoloġija jdu naħdmu b'mod oġġettiv. Per eżempju, għadin nħarsu lejn ir-riforma tas servizzi ta' interpretazzjoni, mhux biss il-lat eh, pratiku imma kil l-mod kif jitqassam ix-xogħol irid ikun ġust u eku. Idu kunu konxi mill-ispejjeż involuti ma ma jfissirx li għandna nipperikolaw per eżempju il-sigurtà anke fis servizzi tax xufiera pereżempju ma rridux nofqu żejjed imma fl-istess ħin ma rridux noħolqu ekonomiji folot. Dwar l żman tal ta' ċertu privileġġi, it tneħħija ta' privileġġi, aħna għamilna titjib pereżempju fit-termini tal-catering pensjonijiet. Imma rridu nimplementaw ir rakkomandazzjoni ta' sterni wkoll tal-awdituri l-intejbu l-ispejjeż ifisser li Irridu niskuraw li ma nippermettux il-wol ta' president tiġi rwol ta' kampanja elettorali dana japplika mhux biss għal Martin Schulz imma l-ispissen kandidatan l-oħra. Martin Schulz biss ma kienx irnexxielu jagħmel distinzjoni bejn r rwol tiegħu ta' President u kampanja għal Partit Soċjalista u naħseb illi il-fatt li s-soċjalisti jaqblu manħa fisser ħafna il-fondi ta' pensjonijiet u mbagħad l-ispejjeż ta' vjaġġar, catering, etc. Ħafna mill-ispejjeż fil-fatt naqasnihom, neħinihom, ħaġa tajba, ma rridu nkomplu nqaċtu, nkomplu nqaċtu sakemm il- l-Unjoni Ewropea ma tibqax tiġi tidher f'dawl ħażin. Hemm bżonn ukoll inħarsu lejn tipi ta' spejja soħra, pereżempju l-ilma. Għax ħafna nies qegħdin insegwu passina, passejna qegħdin jaraw ma minn għandna kuntatt x'qegħdin nagħmlu ħaġa ħaġa. Anki l-impen tagħna m'għandux jillimita ruħu mal-diskorsi li nagħtu l-attività tagħna ta' kuljum eh, dak li nagħmlu ma nagħmlux. Il- xogħol tagħna għandu valur u m'għandniex li minnaw dan il-valur. Grazzi issa għal tliet minuti s sur Czerneski. Sinjura President, President tal-Kummissjoni, Presidenta CA. E din hija proċedura li ilha għaddejja, din il-proċedura tal-kwittanza u tinvolvi l-Kunsill u kunsill Ewropew. L-għanet rajna x'kienu madjufijiet. U rridu naraw ukoll in nafqiet kbar li saru eh, fl-qsma kollha u l-carryover li kien hemm mill-2014-2015 dak għandu x'jaqsam speċjalment proprjetà u tamir. U trasferimenti bejn linji budgetari. Problemi jistgħu jiġu evitati permezz ta' programmazzjoni pjanar aħjar l-indikaturi importanti li jiġu żviluppati il-Kunsill għat mandux kodiċi ta' kondotta illi hija indispensabli biex ikun hemm trasparenza, kontabilità u integrità minnaħa tal-istituzzjoni. Idan nuqqas ta' trasparenza jinkwetana speċjalment fil-rigward ta' proċess leġislattiv, negozjati pożizzjoni tal-Istati membri u laqas fil-Konsill, il-Konsill għandu jagħmel pubbliċi dokumenti sabiex il-pubbliku jkun jista' jsegwi proċedura leġislattiva bl-aktar mod miftuħ u trasparenti. Demm ukoll il-problema ta' nuqqas ta' trasparenza fit trialogi pereżempju u laqgħat ta' konċiljazzjoni. Il-Kunsill irid iżid it-trasparenza u l-integrità fin-negozjati tiegħu. Imbagħad hemm ukoll il-problemi politiċi per eżempju vizavi eh, kooperazzjoni bejn il-Parlament u l-Kunsill. Il-Kunsill irid ikun trasparenti u akkontabbli li ċittadini Ewropej għal fondi u trusts u jieħu sem mod sħiħ u brida tajba fil-proċedura ta' kwittanza annwali kif jagħmlu istituzzjonijiet oħrajn u għalhekk hemm bżonn ta' supervizjoni attiva tal-implementazzjoni budġetarja u dinha teħtieġ kooperazzjoni bil kunsill u Parlament permezz ta' tip ta' arranġament ta' ħidma. Imma ħaġoħra ma teżisti l-ebda kooperazzjoni, l-ebda dialogu, il-Kunsill ma jħux sem f'dina il-kontraproċedura budġetarja ma jweġibx il-mistoqsijiet illi jagħmlu l-Kumitat tal-Kontroll Budġetarju tagħna jew minnaħa tal-membri tal-Kumitati. Il-Kunsill ma jieħux sem fl-udjenzi li kunem fuq il-proċeduri ta' kontrol budġetarji, per eżempju, ma ninsewx il proċedura illi tingħata kwittanza separata l-istituzzjonijiet u entitajiet Ewropej individwali jaħġa li ila ta' mana u ġi sviluppata biex tigarantixxi trasparenza lill-kontribwenti Ewropej. Grazzi. Erba' minuti issa assur Vistisen. Grazzi ħafna, jiena xtaqt fil-qosor qabel ma ngħid li għandi ngħid. Nitkellem fuq l-ewwel rapport tiegħi fuq il-Qorti tal-Ġustizzja fil-kuntest tal-rapport mill-Qorti eh, tal-Awdituri rajna eh, ċertu informazzjoni straordinarja, per eżempju kien membru belġana ta' l-Qorti ta' Prima Stanza li kritizat il-proċedura fuq il-meħalfin fil-qorti mbagħad kien hemm atta talbiet min-naħa tal-Kummissar ta' Kontroll Budġetarju fir-rigward ta' pubblikazzjoni tal-attivitajiet esterni ta' dawn l-imħalfin tal-qorti. Issa fuq dawn iż-żewġ aspetti il-grupp tiegħi inkwetat ferm, speċjalment dwar il- kwittanza għaliex donnu li hemm inċertezza pjuttost preokkupanti issa fuq il-Kumitat Ekonomiku Soċjali li tiegħu jiena kontra rapporter nixtieq ukoll napprezza eh, l-apprezzament il-Kumitat wieġeb għal rakkomandazzjonijiet minn perspettivi differenti rakkomandazzjonijiet li kien għamel il-Parlament. Kien hemm xi frankar fil-Kumitat, eh, naqasna l-flus tal-Kumitat u fil-fatt teħmu fl-imkien mal-Komitat tal-Reġjuni sabiex ikun hemm eh, aktar frankar u rizorsi li jintużaw bl-aħjar mod possibbli. Aħna għedna li rridu nifukaw iżiet fuq telekonferenzi, il-teleworking per eżempju, sabiex namlu tajjeb għal spejjeż per eżempju ta' vjaġġar li huma olin ħafna. Fil-gwar tal-kustanza għal-Kommissjoni u l-Aġenziji mbagħad jiena nirringrazzja lill kollegi tal-kollaborazzjoni tajba li ħadimna eh, fl-imkien ma tajjeb ħafna nirringrazzja li shadow rapporteurs u koll Aħna nħossu illi l-kwitanza tal-Kunsil però għadu problema kbira li xemmek maħnġ għadin nifukaw fuq l-effiċenza għandu jkun hemm valur miżjuta u għafdak għandu xieqsa mal-budget ġenerali u dak l-affarijiet li ġew finanzjati speċjalment fir-rigward tal-iżvilupp rurali u l-iżvilupp reġjonali. Dwar il-budget għal-Kommissjoni mbagħad aħna nħossu illi hemm relazzjoni kostruttiva li hija msejsa fuq il-ħidma tagħna u speċjalment fir-rigward tal-bżonn li jkun hemm aktar rizorsi propju ħaġa li aħna għadnija anki bosta drabi fl-modi. Għabbażi ta' rata għolja ta' zbal passoltu aħna kontra il-konċessjoni ta' kwitanza tal kommissjoni Ewropea u l-Aġenziji Eżekuttivi fuq il-kwitanza mbatta tal parlament Ewropew, ġifiri propju tagħna, aħna jidrinna li forsi kien ikun aħjar nkunu aktar kritiċi. Huwa minnu li kien hemm titjib matul is-snin fl-amministrazzjoni. Imma fir ta' kritika li saret għal president tagħna Martin Schulz aħna forsi hawnhekk stajna nkunu daqsxejn iżjed bsin. Imbagħad dwar il-sewqan is-servizz tax-xufier aħna naħsbu li dana Eħe, unek u koll stajna nkunu pjuttost kritiċi fir rigward tal eh, joint undertakings, għawnek aħna u koll ħankunu għadin nivvotaw kontra. Għalix, hemm ir-rata ta' zbalji li hija għolja wis għal din ir-raġuni ġifiri, grazzi ħafna. U naddu wissa għal eh, rapporter Vistisen għal-rapporter Makovej, skużawni għal diskors li mess. Grazzi ħafna, Signor President. Jiena rapporter tal-Parlament dwar il-Komitat Reġjuni u fil-bidu jiena kontet li għet li t-nata kwittanza bazit tal-ġestjoni għalix din hija kwittanza biex tinċentivhom jinbidlu u jifmu illi kull solt jagħmel differenza. Għalek, l-ewwel kritika tagħna idu noqogħdu attenti kif nofqu l flus ħadd ieħor fis ċittadini saru 700 u 27 missjoni l-istati membri minnaħa tal komita tal-Reġuni u l-maġġor parti tagħhom marru fil-Greċja u l-Italja f'Settembru 8 miljun euro u propju fuq ivvjaġġar mill-membri biss. Anki il-ħaddiema eh, li jivvjaġġaw dawn fuq ħafna flus. Id-dokumenti li nirċievu mill-Kumitat tar-Reġjun propju fuq dan il-fatt kienu mijiet ta' paġni ta' sqarrijiet vagi, eh, ambigwi, blebda ċarezza, blebda ċifri eh, preċiżi. Ħaġoħra, id-dokumenti l-indbatu, it-tweġibiet, setaw jidħlu f'paġna waħda A4 ma minn flok irċivejna mijiet ta' paġni u dana juri nuqqas ta' kapacità jew burokrazija eċċessiva fil-Kumitat tar-Reġjuni. Għax inti li tibba dokument ta' mijiet ta' paġni dana jena naraħ bħala nuqqas ta' rispett. Issa, xi punti tajbin però kien hemm sforzi biex jidħlu regoli fuq integrità. U li jintqal dak li qed isir tajjeb li qed isir ħażin legali illegali eċċetera. Dan daħal fis fl-2014. Fl-2003 kien hemm każ il-qorti li sal-2014 kien għadu ma ġiex konkluż, ġifieri da snin kollha u ma ġiex konkluż. Naħseb mhux sew l-istituzzjoni għandha tittella qudiem il-qorti u qudiem il-qorti 13 il-sena il qorti u qudiem il qorti 13 il sena il sena U mbagħad anki jew laf kienu ġu deċiżjoni li l-persuna ikkonċernata kienet kellha fil-fatt raġun, ġifieri dina eh, dan il-każ għandu jingħalaq u għandu jkun hemm rapport sa' Ġunju eh, u dim il-Parlament Ewropew ta' kif ġie konkluż dan il-każ. Mbagħad il u koll il-kollegi tal-Komitat tal reġjuni għal kooperazzjoni tagħhom, aħjina żortom nittama li jnexxilhom minaqsu l-burokrazija jadattaw ruhom għal dinja li qiegħda tinbidel. Il-koll iridu nadattaw ruħna għal din id-dinja. Hemm bżonn nibdlu il-mod kif naħdmu. Jiena kont ukoll rapporter għal kwittanza tal-budget fuq il-Supervisur ta' Protezzjoni tad-Dejta Ewropew u m'għandix kummenti x'nagħmel fuq dan ukoll. Fir-rapport annwali l-entità tal-2015 għandha tinkludi deċiżjonijiet fuq l-integrità u l-whistleblowers u infakru illi id-dejta tista' siba kullum kien fuq Wikipedia, kullum kien fuq l-internet, issiba dak il-ħin stess li trigda. Uffiċjali Ewropej nazzjonali mhumiex parti minn dik il-kategorija ta' data li hija protetta. Id-data personali ovvjament m'għandix tiġi pubblikata kif tkun konfidenzjali imma data konċernata fil-fatt titratta uffiċjali Ewropej li jmexxu l flejjes tal-ċittadini Ewropej, għalhekk dan għandu jkun parti mid-dejta pubblikata. Fir-rapport ta' kwittanza l-awtorità aħna nħossu li saret biċċa xogħol tajba u l-aġenziji li qed jaħdmu għall ġustizzja u l-affarijiet interni ma xi ħaġa li qed jiġu diskussi anke f'libe hemm bżonn nindirizzaw il-kwistjoni ta' nuqqas ta' protezzjoni lil dawk li jkunu whistleblowers pereżempju u problemi wkoll ta' konflitt ta' interess. <clears throat> Jekk għandek aġenzija li suppost għadha tipproteġġi ehm, affarijiet tal-ikel huma ma jistgħux jimpjegaw nies minn kumpaniji li jipproduċu l-ikel jiena wkoll kont qed <clears throat> naħdem fuq l-Aġenziji ta' Drittijiet Fundamentali kien hemm bosta ehm, każijiet ukoll tal-qorti kontra din l-entità dwar nuqqas tar rispett tar regoli. L-aħħar aġenzija li nixtieq nikkonkludi fuqha hija l-Awtorità tas-Sigurtà tal-Ikel kien hemm każ flagranti ta' konflitt ta' interess f'Jannar 2016 fejn qalu li bħala direttur jista' jkun qed jimplugaw xi ħadd mis-settur alimentari. L-Aġenzija jixtaqu jimpjegaw il dik il-persuna sempliciment ta' bażi tal-applikazzjoni tiegħu din mhijiex aċċettabbli. L-industrija tal-ikel Mżgur ehm, mux ħajkun fl-interess tagħna ħed nkunu nafu x'qegħdin niklu fl-interess tas-saħħa tagħna. Grazzi ħafna is-sur Von għal erba' minuti. Grazzi President bħal kelliema ta' qabli nixtieq nuża il-ħin kollu tiegħi issa mhux neġa' nitkellem wara d-dibattitu jekk tippermettili. Mela, 33 rapport ksibtom jiena l-Aġenziji Deċentralizzati dana kien ħafna xogħol u <clears throat> għalhekk jiena xtaqt nirringrazzja l-istaff tiegħi tal-SND il- Komitat tal-Kontroll Budgetarju għal-għajnuna tagħhom, il-Shadow Rapporters, etc. Rapport ġenerali wkoll fuq il-proċess ta' kwittanza, nixtieq ringrazzja l rapporters kollha rapporti kollha ta' kwittanza speċjalment l rapporter ta' kwittanza ġenerali naħseb li għamlet rapport ta' sew tajjeb u bilanċjati li jista' jiġi appoġġjat ukoll mill-maġġoranza ta' din il-Kamra. Jiena nixtieq nirringrazzja l-Kummissjoni u l-Qorti tal-Awdituri u l-Aġenziji kollha tal-ħadmu flimkien miegħi. L-Aġenziji rċevew rapporti tajbin mill-qorti tal-awditurina kontent ngħid li rajt ħafna progress mis-sena l-oħra law kien hemm inqas kommenti mill-qorti u ma kien hemmx opinjonijiet kwalifikati dan ifisser li l-qorti ma sabitx raġuni għalfejn tiddubita mill affidibilità tal-kontijiet u transazzjonijiet u ħasset li kollox kien legali u regolari. Jina kontent ukoll nirrapporta li l-aġenziji issa avvanzati sew f'termini ta' implementazzjoni ta' azzjoni mbasra fl-approċ eh, komuni <clears throat> u brata eh, għolja ħafna ta' azzjonijiet kompluti. 93% tal-aġenziji għallu li għandhom servizzi konġunti imma aġenziji oħra 75% tal-aġenziji għandhom f'temiet ta' kooperazzjoni għalhekk jiena nħeġġeġ l-aġenziji kollha sabiex jagħmlu iżjed progress f'dana ir-rigward u bekk ukoll ikun hemm ifrankar ta' flus. L-aġenziji ħajdaħlu issa linji gwida għal parteċipazzjoni tal-aġenziji fil-proċedura ta' xiri u anke proċeduri ta' xiri mexxija mill-Kummissjoni li ħajwaslu għal aktar effiċenza ħafna mill-aġenziji fil-fatt ġa' laħqu il-5% ta' tnaqis ta' persona li kienu eh, kostretti naqsu. U importanti wkoll li nikkonsidraw il-possibilità ta' redeployment pool. Ħafna ġenziji issa għandhom ehm, strategiji kontra l-frodi, iktar minn 90% għandhom strategiji fuq il-kustjoni ta' servizzi u dikjarazzjoni ta' interess tal- board manager u għalek affarijiet donnom sejrin tajjeb imma bħal dejjem hemm xi affarijiet li hemm bżonn isiru. Per eżempju, minn jannar 2014 erba' aġenziji għadhom f'għaddejjin fil-proċess ta' negozjati ma' eh, l-istat membru ospitanti tagħhom dwar ċertu Eh, f'temiet sar progress iżda jiena nħeġġeġ l-istati membri kollha sabiex jikkonkludu negozjati mal-aġenziji tagħhom sabiex dan f'temiet ikunu jistgħu jibdew jiġu implementati mal-kemm jista' jkun fuq il-carryovers li huwa suġġett illi dejjem insemmuh kważi ħafna mill-carryovers kienu ippjanati. <clears throat> Imma kien hemm livell li ta' kanċellazzjoni ta' carryovers ta' snin ta' qabel li ġew ingħatati f'ċertu każijiet li jista' jfisser illi l-appropriazzjonijiet li jkunu ġew carried over jkunu siru għabbażi ta' mezzi mhux ġustifikati. Ħafna mill-aġenziji però qed jieħdu miżuri sabiex jindirizzaw din il-problema f'ċertu aġenziji għad hemm problema fil-bilanċ bejn il-ġeneru f'pożizzjonijiet għoljien aħna tlabna li jkun hemm rapport dettaljat dwar il-passi li qegħdin jittieħdu sabiex tiġi indirizzata di problema u apparti minn hekk nitlab lill-istati membri sabiex jippruvaw Iqajmu il-punt tal-bilanċ bej il-ġeneru meta jitkellmu huma mal-aġenziji. L-aħħar ħaġa President jiena xtaqt nitlob lill aġenziji sabiex ikomplu jissaħħu l-isforzi tagħhom sabiex jitejbu il-politika ta' komunikazzjoni tagħhom sabiex ikun hemm iktar viżibilità u joħolqu iżjed ikollhom iktar promozzjoni tal-kisbiet tagħhom. Dawn huma aġenziji li qegħdin jagħmlu xogħol tajjeb ħafna fl-Unjoni Ewropea, għalhekk għandhom jippubbliċċa li jippromovu żiet ix-xogħol li qegħdin jagħmlu huma naħseb tkun ħaġa tajba dika għal kulħadd. Il-Kumitat tal-Kontroll Budġetarju vviżat biex jingħataw kwittanza dawn l-aġenziji. Dan anke minħabba l-progress illi urew illi għamlu f'daw l-aħħar snin. Nittama li meta jkollna l-votazzjoni għadha fuq il-kwittanza tal-aġenziji nittama li tingħata kwittanza lill aġenziji kollha fir-rapport tiegħi. Grazzi ħafna s-sassur Marinescu għal erba' minuti. Grazzi ħafna, Sur President. Nixtieq nirringrazzja lill kollegi rapporters, il-kollegi fil-Kumitat tal-Kooperazzjoni tagħhom hemm biss emenda waħda għal dawn ir-rapporti fuq il- ħidmit konġunti, nasab li xol xogħol tal komitati marru tajjeb nasab daw il-joint undertakings importanti ħafna bħalissa kellna ħafna diskussjonijiet fuq sviluppi u tkabbir ekonomiku u l u l-ewwel kondizzjoni hija r-riċerka u l-attività ta' żvilupp għandna bżonn tal-implementazzjoni u fil-fatt l-implementazzjoni ta' dawna ir-riżultati ta' riċerka. Dawna joint undertakings li jew bħalissa fl-Unjoni Ewropea tiġà u rew kemm huma utli fuq kollox fir rigward tal-implementazzjoni pratika. Cezar huwa l-ewwel eżempju li diġà beda jimplementa riżultati ta' riċerka. fi sistemi tal-ġestjoni tat traffiku <clears throat> fl-ajru l-inizjattiva Clean Sky. Umma waslu fil-fazi ta' dimostrazzjoni teknoloġika. Dina hija fazi importanti ħafna tista' twassal riżultati industrijali interessanti konsiderevoli nittamalek li jkun hemm ir-riżorsi finanzjarji meħtieġa. Imi qed taħdem tajjeb ukoll. Qegħdin naraw li eh, riżultati qegħdin jitpoġġa fil pratika l-FCH hija l-unika waħda minn dawn il-joint undertakings li fil-fatt użat u kisbet il-flejja skola disponibbli taħt l-MFF antik. Affa enerġija kas partikolari. Inti għandek l-Aġenzija Nazzjonali li qed kopri l-ITA, l-Organizzazzjoni Internazzjonali li hija wara ITA. Naħseb li huma tiġabdew juru li xi ħaġa jistgħu jagħmlu 80% jidhirli ta' xol tagħhom. <clears throat> U norder issa ta' eh, ġi prezentat il-pjan mid-direttur il-ġdijt u dan il-pjan issa għadin nistennaw li jiġi approvat. U għalek li jena proponejt li l-kuttanza li jom tiġi posposta u r-rapport fil-fat jappoġġa il-proġett internazzjonali u l-joint undertaking il-relatati miegħu. Hemm żewġ joint undertakings oħra għanijak u Artemis li inaqdu sabiex jiffurmaw Excel. Artemis irġevew opinjoni kwalifikata minn qorti ta' auditur għax ma kienx possibbli jistabbilixxu eżattament jekk ir-rata ta' żbalji kalkolata f'bażi ta' regoli nazzjonali, ir-regolament ġifieri li jkopri il-tlet ċajjuż juru rata ta' żbalji li fil-fatt tilħaq ir-rekwiżiti tal-istituzzjonijiet. Jiena naħseb però li nistgħu naħdmu fuq dan nistgħu navvanzaw fid-dokumenti li tressqu li appoġġaw l-evidenza tal-awtoritajiet nazzjonali li jaħdmu fil-qasam Permezz tagħhom daw irnexxinna naraw jekk dak li sarx sa issa kienx korrett jew le għal inqas il-Parlament hekk jixtieq jiena nixtieq nuża sitt minuti jekk jogħġbok, Sinjora President, ħan nuża il-ħin kollu tiegħi mbagħad ma nitkellimx fit-tieni round jekk jogħġbok fl-aħħar tad-dibattitu. Ovvjament. Mela, hawnhekk qed titkellmu fuq Excel li hija impriża konġunta illi twettaq il-ħidma ta' żewġ imprizi li kien hemm qabel illi inqadu f'daqqa sa nixtiequ li dokumenti addizzjonali eh, jitres u dim il-qorti ta' awdituri u nittama il-imbat ikunu nistaw natu eh, il-kwitanza mm, għal-Excel il-kalla jrit aħna nishtiju l-qorti tal-awdituri ta' tina ftit informazzjoni dettaljata, qed ngħidu dan moċċar fir-riżoluzzjoni tagħna, nixtiequ fil-fatt li jagħtu iktar dettalji dwar l-evalwazzjoni tagħhom, dwar l otjiet eh, li jsiru minnaħa ta' partners privati, l offerting kind eh, u naraw naqra e, xinu l fondi li nataw taħt FP7 u taħt Orizzont 2020 li qed jaħdmu b'mod parallel għaliex għat hemm tliet snin fejn dawn il-fondi jibqgħu jaħdmu b'mod parallel flimkien ma' flussi oħra ta' fondi. Nixtiequ nirringrazzjaw il-qorti Ewropea tal-Awdituri għal-kooperazzjoni tagħhom jiena konsultajthom u tassew nittema li fil-ġejjien inkompli naħdem magħhom u kun nista' insolvi eh, il-punti eh, illi eh, għatem pendenti, tliet punti pendenti fuq il-kwittanza. Grazzi, issa nixtieq nistieden is-Sinjura Hines Plexert minna tal konsil. Grazzi ħafna, tassew kuntenta illi nista nipparteċipaw f'dan id-dibattitu għall implementazzjoni tal-budget Ewropew għas sena finanzjarja 2014 fil-kuntest ta' dawn il-proċeduri ta' kwittanza skont artiklu 319 ta' trattat tal-funzjonament tal-Unjoni Ewropea nhar 23 ta' dan ix-xahar il-Ministru tal-Finanzi tiegħi kellu li jirrappreżenta ir-rakkomandazzjonijiet tal-Kunsill u dim eh, il-Komitat eh, tal-Kontroll Budgetarju għada il-plenarja ħa tivvota fuq dan. U għacħar il-ċittadini Ewropej qed jistennew li aħna nkunu partikolarment attenti għal kwalità ta' l-infiq ta' flusna il-manager eh, kif suppost huwa importanti ma mhux biss għall-opinjoni tagħhom imma wkoll li nixu obbligu legali tagħna u dan dejjem skont regoli ċari. Issa, il-Konsil talab li eh, din il-kwittanza tenata eh, u li eh, u saħħa u koll illi fil-fat għatem ħafna iktar titjib fl-implementazzjoni tal-budget Ewropew. L-ewwel net il-Kunsillet jitlob li titnaqqas ir-rata ta' żball ta' 4.4 u dan minħabba l-fatt li hemm żball erer sostanzjali dan per eżempju f'setturi eh, importanti bħal is settur tal-bidja biex per eżempju eh, autoritajiet nazzjonali u awdituri indipendenti eh, kellhom biżejjed informazzjoni fil-fatt biex eh, jirranġaw dawn l-iżbalji, allura naħsbu li l-atturi kollha involuti fl-maniġjar tal-fondi Ewropej jridu jiżguraw responsabiltajiet tagħhom anki anki lejn l-istati membri. Il-Kunsill eh, ħeġġeġ l-istati membri u l-Kummissjoni biex eh, jiġu evitati dawn l-iżbalji u allura nisko fuq il-bżon ta' kontrolli ta' kwalità biex niprevjenu u nirranġaw zbali qabel ma jkun hemm spejjeż, jiġifieri naqbel ma' rapporter iva iktar iktar kontrolli ma wkoll rridu naraw li dan kollu jsir b'mod kost effettiv u mingħajr ma noqogħdu nżidu saffi oħra ta' kontroll. Barra minn hekk hemm rekomendazzjoni tal-Kunsill li l-irkupri u arranġamenti ta' ċifri tal-iżbalji huma fl-interessi tal-Unjoni. Ġifieri għandu jkun hemm sospensjoni meta jkun hemm deficienzi sostanzjali identifikati u sakemm tittieħed azzjoni korrettiva. Ammanti mhux dovuti jridu jitħallsu lura fil-ħin u rridu naraw li kull korrettiva eh, korrettiva tittieħed. Barra minn hekk il konsilli dur fuq il-Kummissjoni biex eh, fl-2016 ikonna rapport komprensiv eh, bazzat fuq data sistematika li aħna għanna diġa disponibli fi setturi kollha fejn l-error huwa pjuttost oli u fejn l-effetti huma serji. Naħseb li hemm eh, bosta setturi fejn importanti eh, li niksbu semplifikazzjoni u tmexxija u la dan għawdu minnu mhux biss eh, il-beneficjari ma wkoll l awtoritajiet rispettivi u jippermetti wkoll kontrolli iktar effettivi, effiċenti u iktar kost effettivi. U koll fuq l-appropriazzjonijiet nsejħu monitoraċ kontinwu fuq impegni pendenti wkoll nirrepetu it-talba lill-Kummissjoni sabiex nipprovdu informazzjoni fuq passir tal-cash flow sabiex eh, tejbu pagamenti u eh, ikun hemm tweġiba domandi. Minkejja l-fatt illi ma kienx hemm effett mill eh, sforz materjali kien hemm ifukar fuq il-data GNI kif ukoll miżuri sabiex innaqsu it-tul ta' riservi pendenti. Finalment il konsil jilqa l-approċċ tal-qorti fl-evalwazzjoni tal- eh, nefqa ta' risorsi tal-Unjoni u kwistjonijiet ta' performance. il konsil ħeġġeġ il-Kommissjoni wara il-dimanda eh, tal-qorti sabiex nidifinkaw l-aqwa sistemi ta' performance għal budget Ewropew flimkien mal-orti u l-istati membri u iva naqbel mal-enfazi tal-rapporter la Bajova fuq budget ibbażat fuq ir-riżultati u f'dan il-kontest il-Konsil fil-waqt li huwa kawza biex ma jipreġudikax konklużjonijiet jilqa l-inizjattiva tal-Kommissjoni budget għal riżultati fejlawa l-ewwel laqgħat esperti seħħet il-ġimgħa li għaddiet. U evidenti li għadna l-bot minn mira ħarija ta' opinjoni mux minn orti u l-konsil jirrepeti li hemm bżonn tib fis-sistema ta' ġestjoni u fil-livell ta' eh, żball fl ma' kollha. Il-Konsil qiegħed negozjati sabiex naraw kif intejbu l-qafas ġenerali tal budget Ewropew niżguraw li l budget iwassal għal riżultati aħjar fil- għafas <coughs> revizjoni ta' nofsi żmien u l-MFF li jmiss. il konsili Sidan Orti se ċiprix tipprovdi l-input għal dan ir-reviżjoni eh, fil-ħin stabilit. Qed ħanala, Sr. President, il-Presidenza bdejt ix-xogħol fuq l-MFF il-ġdid grazzi għall konferenza ta' Jannar u diskussjonijiet fil-Konsil tal-Affarijiet Ġenerali ta' nhar 12 ta' April. Il-mira hi li nesploraw fi stadju bikri possibiltajiet għal tipu u riformi. Minn dan diversi prinċipji ġew identifikati li staw jiprovdu triq il-qoddim u l-riżultati konġunti ta' dawn ir-riżultati se jkunu ppreżentati f'rapport tal-Presidenza lil kunsill il-Parlament Ewropew u ovvjament il-Komissjoni Ewropea. Grazzi ħafna. Grazzi, Ministru, minħabba l-kollegi li naf minħabba impenn interistituzzjonali se tkun qed tħalli l-Kamra ma se tirritorna ta' daw nirringrazzjawk. Kummissjoni jekk joġoba merħba Sinjura Giorgieva jekk joġbok fidejk. Grazzi Sinjura President, Rapporters, Sinjura Ministru, President Kallejra, membri tal-Parlament Ewropew u l-Qorti tal-Awdituri. Xtaqt nibda billi ringrazzja lilkom il-kol, mod partikolari rapporters li segwejna diskorsi kom il-Konsill u l-Qorti tal-Awdituri għas-serjetà fl-approċċ kom ta' dibattitu dwar il-kwittanza 2014 ninsabu fi żmien fejn l-Ewropa titlob minn nanna li nikkonċentraw fuq li namlu l-aqwa użu possibbli tal- sagrifiċi ta' ċittadini tagħna u huma li finanzjaw il-baġit tagħna. Il-kwittanza ta' din is-sena hija impressjonanti bal linjament tal-istituzzjoni kollha l-Parlament, il-Kunsill, Orti tal-Awdituri, il-Kummissjoni fuq l-importanza li norbtu ma li nifukaw fuq il-riżultat miksub mill-budget għal xi xi wassal u xi wassal l-ekonomiji tagħna, ċittadini tagħna, kif ukoll il-konformità mar-regoli, nirrikonoxxi illi għandna ħafna xogħol x'namlu fiż-żewġ sma, istabilizzajna r rata ta' żball, irridu nkomplu imbaxxuha u aktar minn hekk irridu nkomplu naħdmu sabiex niksbu l-aqwa valur possibbli mill-baġit tagħna. U eh, bħalma qal il-Ministru ħames ilu jew milon nhar 22 ta' April kellna l-ewwel laqa tal-xogħol istituzzjonali fuq il-riżultati eh, miksuba bdejna billi definixxejna x'inhi performance, x'inhu riżultat miksub, kif nkejlu da riżultat, kif nistgħu nimxu b'mod sistematiku lejn budgeting ibbażat fuq il-riżultati nirrikonoxxi l-Rapporter Ġenerali Sinjura Jabajova ngħidilha proset għad determinazzjoni tagħha illi tejna nespandu diskussjonijiet tagħna minn dak li kien prinċipalment l-fokar fuq ir-rata ta' zbal ma' pozizjoni qawwija bazata fuq riżultati u miri. U f'dan l-ispirtu nislet erba' konklużjoni tal-ina. U ma namiex ta' birruħi li tal-limna kollox, pero l-ewel punt għallinjament ta' budget bil-prioritajiet, it-tieni rapportat aħjar fuq il-riżultati miksuba u budget fukat fuq il-riżultati, it-tielet nindirizzaw rata għolja ta' zbal illi ħaġa li semmew il-ministru, semmit il-ministru laħar mux l-inqas kif insibu l-aqwa bilanċ possibli bej ġestjoni ta' riskju u levitar ta' riskju. Sen nibda bl-ewel punt hekk kif mixin lejn il-reviżjoni ta' nofs iż-żmien wasal iż-żmien illi bonista sħiħa nidentifikaw salima punt aħna kapaċi paċu prioritajiet politiċi ma għalxie xintu intu l-budget Hija kwestjoni illi teħodna sa konklużjonijiet importanti għal bqija tal-perspettiva finanzjarja kif ukoll tgħinna sabiex naraw jekk aħniex qed nużaw il-flessibilità sieħa tal-budget li ngħatat dan il-perspettiva multianwali. Parti oħra mid-dibattitu u kif din il-mira politika tiġi tradotta f'miri operazzjonali u kif niżguraw rapportar adekwat fuq ir-riżultati miksuba. Nafu tajjeb illi fil-perspettivi finanzjarji prezenti għamilna passi kbar il-qoddim rigward il-prioritajiet kif ukoll miżuri u sa l-imma punt ksibna dak li għadna li ser niksbu. Perfetti maħniex, nistaw nitalmu ħafna u eh, nistennew issa il-tejja għal ġenerazzjoni ġdida ta' programmi U nisaq fuq l-importanza ta' dialogu interistituzzjonali. Jekk nagħmlu flimkien, Iva, nistaw intejbu situazzjoni. it pont punt, dibattitu juri li hemm bżonn ta' rapportat aħjar fuq ir-riżultati miksuba, ħafna informazzjoni d dispożizzjoni tagħna. Madankollu kollu rridu organizzaw b'tali mod u manjera li tmexxi l-allokazzjoni ta' riżorsi illi it-tejjeb il-livell ta' indikaturi Dan ir-rigward, xtaqt inħabbar il se nieħdu pass importanti dis-sena meta jkollna rapport sintesi fil-rapport 318 u dan jipprovdi stampa aktar ċara dwar l-implementazzjoni tal-Budget tal-Unjoni Ewropea. Barra minn hekk. Aħna konxi mill-ħtieġa illi natu inċentiv għal identifikazzjoni bikrija ta' riski u żbalji nevitawhom u għal-aqwa mod kif eh, tista' tindirizzhom. Se nkomplu x-xogħol tagħna fuq in-natura ta' tal-iżbalji, nafu li nkejluhom fuq bażi annwali, imma l-programmi tagħna ma' multi annwali li dun iprovdu inċentivi għal eh, korrezzjonijiet illi qed ibaxxu il-livell ta' zbalji u għal daqsan tinqas spejjeż fuq iċ-ċittadini. Ġejna mitluba fuq zbalji li rikorru ħafna drabi, iktar tard is-sena se noħorġu b'rapport f'analiżi f'dal-qasam, xtaqt nisħaq illi <coughs> ħaj foka fuq l-esperienza preċedenti ġifiri mill-qafas multi finanzjarju preċedenti 2007-2013 Hemm limitazzjoni kemm nistgħu nittraduċu eh, lezzjonijiet minn dal-periodu imma se nibbażaw ruħna fuq l-aħħar informazzjoni x'inhuma riski sistemiċi u kif nistgħu naqsuhom. L-aħħar mhux l-inqas. Nixtiequ illi ċittadini kunu konxi minn opportunitajiet ta' ġestjoni ta' riskju. Il-Ministru tkellem dwar simplifikazzjoni, importanti ħafna għandna opportunità ta' deb anka bit-tibdil fil-regolament finanzjarju sabiex niksbu simplifikazzjoni. Imma qatt ma jista' jkun is-sitwazzjoni ta' żbalji zero ma rridx illi naħarbu minn dik li tista' tkun sena ta' riskju ma' b'attività ta' valuroli, hum l-eżempju tal-izvilupp. Jekk irridu niprevjenu konflitti u naqsu l-impatt katastrofiku ta' nuqqas ta' żvilupp, mela allura bżonn investu situazzjonijiet fraġli. Dawn joffru riskju akbar u rridu ngħinu t tim stana sabiex jagħmlu ġestjoni ta' din ir-riskju, ma dan ukoll ma rriduhomx illi jieħdu deċiżjoni ħażina minħabba li jridu jkunu mħarsa minn nuqqas tazzjoni. L-istess fuq l-immigrazzjoni azzjoni rapida hija ta' importanza kbira u se nkunu qed naħdmu fuq iċ-ċirkostanzi fejn l-sfidi jinbidlu ta' kuljum. Xtaqt nagħlaq kwotazzjoni mis-Sinjura Gabajova hija qalet il-ġejjieni isir il-passat. Jina xtaqt nżid u ngħid li għandna nitarmu mill-passat sabiex niskuraw ġejjieni aħjar u l-kwittanza hija ħaġa tal ħagġa dan ir-rigward. Grazzi. Grazzi. Il-Sur Caldeira. President tal-Qorti tal-Awdituri. Komissarju, Viċi President Giorgeva, Ministru. Il-Qorti tal-Awdituri eh, tilqa din l-opportunità sabiex nipparteċipaw għal darboħra fid-dibattitu tellu tal-proċedura ta' kwitanza 2014. Xtaqt l-ewel net nifraħ l-rapporters, l-rapporters kollha l-intervjenew, mod partikolari is-Sinjura Jabajova għal xogħol siwi tagħha u ovvjament il-Kumitat kollu fuq kontroll budgetarju. Ir-rapporti tagħhom huma disponibli u rapport, mod partikolari rapport dwar il-budget tal-Unjoni Ewropea, jislet lezzjoniet importanti ħafna illi ma nistawx ninjoraw. U ħafna minn daw il-lezzjonijiet u ma bazati anka fuq ix-xogħol illi sar fir-rapporti tagħna, ġifieri dawk illi qed jaħdmu fil-qorti għal membri tal-istaff tagħna U importanti naraw kemm ir-rakkomandazzjoni tagħna qed jiġu indirizzati bis-serjetà f'rapport differenti ta' kwittanza. Mod partikolari fuq il-budget tal-Unjoni Ewropea l-isfida issa li niżguraw illi elezzjonijiet tal-passat mod partikolari fis-sena finanzjarja 2014 iwasluna għal titjib eh, dejjem u titjib fi żmien immedjat fuq il-mod kif jintużaw il-fondi tal-Unjoni. Kien inkoraġanti nisimgħu illum eh, l-impenn il sunijiet kollha qed juru fuq il-ħtieġa li naġġixxu. Sabiex dan iseħħ, hemm bżonn illi dawk il-lezzjonijiet ikunu riflessi fir-reviżjoni ta' nofs iż-żmien tal għafas finanzjari multianuali preżenti li jkunu riflessi wkoll fir-reviżjoni tal-regolament finanzjarju u li fil-fatt naħdmu flimkien l-istituzzjonijiet kollha fil ruoli u kapiċaji differenti tagħhom sabiex niżviluppaw budget li jkun iktar iffukat fuq ir-riżultati. Kif għat novembru tas sena l-oħra wasal iż-żmien li nibdew niżviluppaw approċċ Ewropew ġdid għal nefqa tal-Unjoni Ewropea għall investiment u dan jimplika il-budget tal-Unjoni Ewropea ikun aktar eh, iffokat fuq l-għanijiet strateġiċi tal-Unjoni, hemm bżonn ikun iktar flessibli f'każ ta' kriżi, semmejtu r-refuġġati u l-immigrazzjoni, u hemm bżonn ukoll illi jintuża b'mod aktar effiċjenti. Imbagħad emlok ukoll għal titjib. Ir-rapport annwali tkellem fuq Eh, backlogs naqis ta' zbalji fil-pagamenti u li jkun hemm iktar fukar fuq riżultati l-Kummissjoni laqat il-messaġġ, aċċettat ir-rakkomandazzjonijiet u issa qiegħda taġġixxi ħaġa illi timlina bil-kuraġġ. Minna ħatana l-qorti se segwi dawn l-iżviluppi fil-rapport annwali 2015 fil-preżent qegħdin nħejju dan u din is-sena nittamaw nippubblikawha f'Ottubru. Iktar kmin immissoltu xtaqt jgħal il kummissjoni u partikolari viċi-President Giorgeva għall appoġġ taħħaża biex niksbu din mira u anka nidependu ħafna fuq il-Parlament eh, f'dal-qasam. Jgħat insaxħu id dialogu ma dal-Parlament sabiex nizguraw li niproduċu rapport tal li jiprovdilkom dil-kamra b'assistenza massima sabiex teżerċitaw l-oversight pubbliku fuq l-implementazzjoni tal-Budget Ewropew u l-leġislazzjoni tal-Unjoni Ewropea. Sur President, onorevoli membri, nara hawnhekk billi ngħid li l-Unjoni Ewropea għandha tisfrutta l-opportunità li għandha qudiema sabiex issir reviżjoni fundamentali tal-fondi pubbliċi kif jinġabru jintefqu u nan il qolmijiet l-Unjoni Ewropea. Grazzi tal-attenzjoni. Grazzi. Is-sol preda għal Kumitat tal fred Barranin. Pal-awtur tal-opinjoni għafet fuq il-kwittanza budgetarja, xaqt nesprimi l-appoċ tiegħi għal rakkomandazzjonijiet li saru lil daw żewġ istituzzjonijiet fir-rapporti varji li qed niddiskutu llum fuq il-mod kif il-budget qed jiġi ġestit għall azzjonijiet esterni tal-Unjoni Ewropea. Meta nitkellmu fuq il-mod kif intefqu l-flus fuq il-miri tagħna għal miri tal-affarijiet barranin huwa importanti niftakru li riżultati tagħna se dependu fuq diversi fatturi reġjonali u lokali li ma nistax nikkontrollaw aħna, daqsant nemmen illi dan il-budget għall affarijiet barranin għandu jkun wieħed aktar flessibbli u ġestit b'aktar flessibilità sabiex ikun nista' jreaġixxi b'mod iktar flessibbli għal kriżi illi tista' titfaċċa f'pajjiżi terzi. Għandu jkun hemm ukoll trasparenza sħiħa U nemmen ukoll huwa importanti li kemm il-Kummissjoni kif ukoll is-servizzi ta' affarijiet esterni għandhom inaqsu il-backlog f'pagamenti, għandhom inaqsu l-izbalji u jnaqsu kol zbalji għal finanzjament l-Unjoni Ewropea tipprovdi għal pajjiżi terzi. Grazzi. Merci. Au nom de la Commission du Développement, Monsieur Fronsulika, une minute également. <coughs> Sur Fronsulika. Uh, ladies and gentlemen, dear colleagues, as rapporteur for the Development Committee opinion on Pala rapporteur fuq eh, l-implementazzjoni tal-kittanza tal-Baġit tal-Unjoni tal-2014 u fuq il-Fondi tal-Iżvilupp 8-10 nixtieq nitkellem dwar riżoluzzjoni politika. Punt xi punti minna fil-Kumitat mm, tal-Kontroll tal-Baġit Kien hemm il-konklużjonijiet, kien hemm kritika li ma kinux ġistifikati għax ħarġu minn dokument mhux uffiċjali li kien elaborat minn eh, kollega u qatt ma ġie approvat mill-kumitat. Kull referenza għal dan il-dokument fil-kittanza tal-IDF ma naqbux miegħu u mbagħad hemm kwart tal-IDF li għandu jintuża l-kriżi tal-immigrazzjoni imma l-IDF suppost jitratta il- il-kawzi tal-immigrazzjoni u naraw kif kunnem ġestjoni aħjar tal-flussi u għalhekk jiena nitlobkom li l-emendi 5, 6 u 7 li votaw favorijom sabiex il rezoluzjon li nadottaw għadda verament kun etturi il-xena veru fil-reġjun u ma tkunx ikun hemm problemi bil-prinċipji ta' dan kollu. Grazzi. al sur Kaza issa. Grazzi, Signora President. Rrid nifoka partikolarment fuq ix-xogħol tal-Aġenziji tal-Unjoni Ewropea, ġifieri Sedefop, l-ITF, l-Eurofound u l-Aġenzija li titratta s-saħħa u s-sigurtà fuq il-post tax-xogħol. Naturalment dawn huma aġenziji importanti li jiffukaw fuq taħriġ vokazzjonali, li jiffukaw fuq sistemi ta' taħriġ għal pajjiżi li huma sottażviluppati, huma aġenziji li jitkellmu dwar ir-riċerka u x-xogħol importanti tal-analiżi li dak jagħmlu u anke wkoll kif jiġi prevenut ir riskju u jiġi promoss post tax xogħol sostenibbli u san. Irridu niffukaw ukoll dwar rapport li qed eh, dwar l-implementazzjoni tal-budget tal-Aġenziji li kien wieħed pożittiv u xhieda tas-sanità finanzjarja. Irridu però wkoll naraw li dawn l-aġenziji jibqgħu separati, dawn ma jagħmlux xogħol dublikat, qed jagħmlu xogħol importanti u għandna nħalluhom jagħmlu dan ix-xogħol b'mod separat u fl-aħħar nett inħeġġeġ lil dawn l-aġenziji jieħdu abbord ir-rakkomandazzjoni timresqa f'dawn ir-rapporti għaliex naħseb huwa importanti għall ġid taċ-ċittadini tal-Unjoni Ewropea. Grazzi ħafna. Merci. Au nom de la Commission des Transports et du Tourisme, Monsieur Salini. Issa, għal Kumitat ta' Trasporti Sur Salini, grazzi Kummissarju. Jena. Federazione eh, più importante di tutte le altre, sarebbero molte le osservazioni ma mi concentro sul tema specifico degli investimenti. Se foca fuq l-investimenti huwa deċiżiv għax il-politika fuq it-trasporti trid toħroġ mill-loġika tal-proposta u tidħol fil-proposta tal-implementazzjoni għanna suġġett illi għandu x'jaqsam mal-performance ta' dan il kumitat ilek msejjaħ pjan Juncker huwa pjan fejn aħna ninvestu ħafna għax ovvjament irid eh, juża kemm jista' jkun il-potenzjal tal-Istat Membri tal-Unjoni Ewropea. Imma aħna bħala Kumitat tat Trasport għandna mistoqsijiet iġifiet naqis ta' risorsi dan ifisser l-istrument li storikament kien qed jifavorixxi ħafna l-investiment fejn il-rabta bejn il-pubbliku u l-privat ma tantx qed jiġġenera r risorsi neċessarji ma nistawx inkomplu illi naqsu minn dan l-istrument u npoġġuh fejn ma maħniex ċerti l-investimenti se jaqbdu triq tajba u il-qasam tal-ferroprarju huwa eżempju emblematiku għalhekk aħna nitolbu illi ma naqsux ir-risorsi għax nafu l valur tal-proposta tal-pjan Juncker. Merci, monsieur. Madame Maletic, au nom de la għal-Kumitat eh, tal-Iżvilupp Reġjonali. Signora Narġik. Niringra Signora Sinjura Giorgieva il-rata tal-izbalji fl-2014 zdidet fil-politika tal-koezjoni meta nqablu mal-2013 din mhux ħaġa li sorprendina. Dan kien hemm spjegi differenti fuq dan. Anki l-awdituri ma tantx jafu fejnu tajjeb u fejnu l-ħazin u għandhom interpretazzjoni differenti. Sistema hija komplikata u ġib irregolaritajiet u anki min imħabba l-izbalji ħafna jiddeċidu li ma qasbis jużaw mill-fundi. Qed naraw strumenti finanzjarji li tant huma komplikati biex jintużaw li dak li jkun jgħid wis tqid biex nużaw ma ma nużawx. Hemm bżonn għalhekk sistema simplifikata bekk inkunu wkoll qegħdin innaqsu n-numru ta' żbalji. Tajjeb ukoll li jkun hemm taħriġ u miżuri ta' monitoraġġ. L-idea hija li nimplementaw b'mod tajjeb politika ta' koeżjoni u linji ta' politika oħra tal-Unjoni. Hemm ukoll il-punt tal-performance tal-baġit Is-Sur De Castro għal-Kumitat tal-Agrikoltura. President, Kommissarju, kollegi, l-ewwel qed nixtieq ringrazzja il-rapporter di Bozzani li ma jistax ikun magħna hawnhekk għax verament tagħmel biċċa xogħol tajba meta tagħmel il-parir tal-kumitat tagħna tal-agrikoltura wara ħafna dibattitu anke eh, kollaborazzjoni bejn il-gruppi politiċi. L-2014 kienet sena ta' tranzizzjoni għal eh, CAP mħabba riforma l-ġdida u l-2015-2016 se jkunu snin fejn ir-riformi se jiġu implementati b'mod sħiħ. Se jkun hemm standards u normi ġodda, komplikati wkoll minn per eżempju dak tal-greening innovazzjoni waħda mill-iktar importanti li eh, ġiet introdotta anki jekk in-numru ta' rata tal-iżbalji naqas xorta tbaqanna ħafna xogħol biex inneħħu ukoll il burokrazija li għadbaqa li growturi fl-Ewropa. Nafu li se jkun hemm simplikazzjoni tal-, tal politika tal-agrikola anki bi delegati u fuq eh, medja żmien medju ta' żmien tajjeb li naħsbu sabiex l-infiq tal-fondi pubbliċi tkun iktar effiċjenti anki biex insaħħu dejjem il-benefiċċju għall-ambjent. Grazzi. Issa, signora sinjura Tum għal Kumitat tal-Kultura. Grazzi, President. Xi kummenti? mill-Kumitat tal-Kultura l-ewwel net nixtieq ngħid li hemm ċertu problema fil-Erasmus Plus għal dak li huwa maħsub għaż-żgħażagħ meta mqabbel mal-programm ta' azzjoni ta' żgħażagħ. Ġifiri l-Erasmus Plus hemm ħafna domin ukoll bil-pagamenti bil-Executive Agency li, li ta' eh, til fondi fl-axħar u anki l-iskejjel Ewropew għadhom mamlux sistema ta' implementazzjoni u anki biex jindirizzaw l djufik li għandhom. Memx bil bejn il-programmazzjoni tal-MFF ta' seba snin u dak il-programmazzjoni ta' xar snin tal-Unjoni. Mbatem il-program ta' ċittadini nqodu attenti wkoll għal fatt li hemm iktar eh, radikalizmu u populizmu. Grazzi. Je ne vois pas Madame Macovey, nous allons passer à Monsieur Durand. Signora Makovej, mux edha u mela, għan nisimaw Sur Durand għal Komitat Kostituzjonali, tal-Affarijiet Kostituzjonali. Iva, minuta biex nkellimkom suġġetti forsi mhux daqshekk importanti 3 biljuni ta' euro il-Parlament Ewropew ma mandux kapaċità jikkontrolla mill-2009 għax il-Kummissjoni u l-Kunsill dejjem qegħdin jilabu logħba tal-ping pong. Il il-Parlament Ewropew ma jingħatax il-kontijiet u l-Kummissjoni għalhekk ma tintegrax il-baġit tal-Kunsill fil-kontijiet fil-baġit tagħha. Għalhekk aħna deputati ma nistawx niċċekkjaw il-kontijiet fi żmien fejn ħlif nitkellmu fuq trasparenza u iktar informazzjoni ma nagħmlux. Għalhekk din il-kumitat tiegħi tal-affarijiet konstituzzjoni qed tapprofettaruhom il-fatt li hawn il-Kunsill u l-Kummissjoni preżenti hawnhekk biex nitolbuhom li jibdew jaqblu bejniethom u jinformaw lilna biex din is-sitwazzjoni redikola u taċċajt ma tkomplix għax il-kontijiet tal-Kunsill qatt ma jiġu iċċekjati. Grazzi. is sinjur Ajala Sender għal eh, Kumitat ta' Trasport u Turizmu. Nishtiq ringrazzjak, Signora President, iva nishtiq najt qabel qabel kollox grazzi l-Sur Kaldera għal dan ir-rapport tant importanti u nixtieq nenfasizza iktar minn derba l-alarm ut l-inkwiet li għandna minħabba l-ġestjoni diretta l-2014 għal issa kienet wara kollox l-iktar ħaġa importanti priorità ewlenija għalina. U din kienet biss esklusivament għal dik li għal-investigazzjoni u qed naraw ukoll riski kbar ukoll bħal reviżjoni ex ante u l din reazzjoni maġla maġla min-naħa tal-Kummissarju u aħna nibżaw għall iżvilupp eh, futur. Issa kien nirringrazzjaw l-rapporter għal dan ir-rapport għax hekk għamilna pass tajjeb għal dak li mal proċedimenti ta' kontroll li jkun miftuħ għal dak li huwa il-budget futur illi jeżiġi dibattitu fil-fond u rakkomandazzjonijiet ta' rapporter huma eh, utli ħafna. Mbagħad tal-kollega Peter grazzi ħafna tal-kollaborazzjoni pragmatika eh, tiegħu f'mument fejn f'dan il-Parlament biex nkunu nistgħu ikonna rwol eh, ċentrali ta' koleġislatur u ta' supervizjoni. U għalhekk aħna għanna bżon naqdu mal-President fil-rwol tiegħu bħala kandidat u għal daqstant anki kandidati l-oħra illi intervjenu. Naħseb dan huwa punt importanti ħafna illi napoġawh fil-ġlida biex ikonna pjattaforma politika fejn il-kapi tal-Istatu Prim Ministru jkunu jistgħu jitolbu l-għajnuna tagħna. Grazzi. Merci, Monsieur Ferber. Issa, Sur Ferber għal-Likon. Grazzi, President. Eżis kollegi il-Kumitat ikon studja ftit l autorita supervizjoni anki l-istituzzjonijiet bankarji aħna sodisfatti l qorti tal-awdituri ta' eh, opinjoni pozittiva l fat li l-flus intnefqu tajjeb kif suppost anki jekk għandna xi kritika dwar il-metodoloġija li, li jużaw dawn l-istituzzjoni jużaw hemm istituzzjoni li m'għandix politika ta' xiri għal eh, bżonnijiet tal-IT tagħha u mhijiex konformi mal-regoli tal-Unjoni Ewropea għalhekk il-proċedura se jkollha eh, tiġi posposta b'sena. Mir-rapport naraw ukoll li m'hemmx konformità anke ma' numru tal-linji gwida xi xogħol li qed isir mhux konformi mal-regoli finanzjari tax xiri pubbliku. Għalek aħna e, e, isna il-kritika u il-kittanza mhix xi ħaġa biss formali għandha tkun l-okkażjoni biex naraw li niżguraw li l-affarijiet qed jimxu sew kulħadd qed jimxi skont ir-regoli. Grazzi ħafna, Sur Blanco Lopez. Mela l-Aġenzija ta' Kontroll ġifieri u tal-awditurju wkoll huwa ta' eżempju eh, tal-budget emblematiku u għalhekk qegħdin naraw anki 99 eh, u 88% fl-elbet tal-2014 rispettivament u għalhekk dawn huma l-kontribuzzjonijiet biex ikun hemm rispett tal-CFP u għalhekk il-maġni ta' żball ukoll huwa importanti għal dak li huwa l-istaff u għalhekk ukoll il-budget u għalhekk waqt preġudizzju meta naraw il-kwitanza finanzjarja għax din l-Aġenzija wara kollox qed taqdi l-responsabilità bħala mandat li ġie assenjat lilha eh, fiħdan is-CFP. Commencer les prises de parole au nom des groupes. Al gruppi il-Pepe Zurzeller minuta u nofsinjur. Iva, grazie, Hafna, President. Il-Parlament andu setat taqko deċiżjoni fil-proċedura tal-budget dan ifisser għalhekk li rridu niċċekkjaw infetqu fuq il-spejjeż tal-Unjoni Ewropea biex naraw ix skont ir-regoli u x-legali il-fat li fċertu setturi il-fondi u ġestjoni konġunta mal-istati membri rridu jkun għadu attenti għal mod ta' kif qed jitnefqu l fejjes min-naħa tal-istati membri u nikkontrollaw dan. Il-kontroll tal-budget irid ikun bla problemi mhux biss fl-Unjoni Ewropea ma fl-Istati Membri wkoll. Ma nistgħux naċċettaw rati ta' żbalji li jkun iktar mit-threshold li deċidejna fuqu kważi dejjem ikunu l-istess stati membri li jibqaw jagħmlu l-istess balji. Hemm mekkaniżmi li fejn l-iżbalji jiġu ikun hemm korrezzjoni tagħhom anki ta' ammonti li ma jkunux saru l-pagamenti tajbin. Xi kultant ir-rata tal-iżbali hija tliet darbit aktar mill-ċifra li ġiet stabbilita ma nistawx naċċettaw dan. Irridu narawx x'mekkaniżmu ta' korretet qed jintuża u naraw li il-flejjes li jintnafqu dejjem imorru għat kabbiru għal għall-infrastruttura aħjar. Dan huwa mod ukoll tajjeb kif niproteġu il-budget, niproteġu r-riżorsi ta' min ħalla 16 fl-Unjoni Ewropea. Issa għal Is-Soċjali Demokratiċi Sur Prinski, għandek żewġ minuti. Bil-mikrofonu forsi. Grazzi, President. Signora Joreva, signori. Jiena nixtieq ngħid tliet affarijiet l-ewwel nett. huwa importanti li nirriflettu kif u kome qed jintnefaq jintnefqu l-flus ta' minħala sit-taxxa. Mbagħad dan imqabbel ma' l-ammont ta' żbalji, ir-rata ta' żbalji huwa indikatur importanti ħafna għax-xogħol li twettaq il-Kummissjoni dejjem mill tal-budget. In-nies dejjem jixtiequ jkunu jafu kif edin jiġu imorru għall-aħjar il-prospetti tagħhom, per eżempju, jekk hemm xiktar lokal iktar xogħol minħabba wara li l-Kummissjoni Ewropea tkun ħadet ċertu miżuri. Il-rapport ta' Sinjura Ġebalova huwa rapport tajjeb għax jiġbdilna l-attenzjoni għaż żewġ aspetti dwar l-analizi tal-xogħol li tagħmel il-Kummissjoni. Sinjura Ġabova, nirringrazzja, jiena kont x shadow rapporter. Hemm punt ieħor importanti, il-punt li ta' u sebajna. Nsibu f'dan ir-rapport. Dan il-punt jitratta il-fat li ċittadini Ewropej ma eh, jifmux il-rata ta' xini, eżattament il-rata ta' zbalji. Il-Komissjoni Ewropea u l-ICA għandhom jaħdmu fl-imkien fuq il-metodoloġija biex jiddefendixxu din ir-rata ta' l iżbalji Hemm bżonn li jkollna proċedura maquda dwar eh, eh, ir-rapporti li jsiru sabiex inkunu nafu mod oġġettiv min qed jenfoq il-flus. Grazzi. Issa għal riformisti is-sur Kuzmik għal isjar. Grazzi ħafna, President. Signor Kommissarju, President tal-Qorti tal-Awdituri, matul dan id-dibattitu qed niddiskutu f'dwar kittanza eh, l-2014 nixtieq jiena nitkellem dwar it-tielet sezzjoni l-Aġenzija x'din hija parti kbira tal-baġġiet u hemm żewġ problemi numru qoli ħafna ta' rata ta' żbalji għal pagamenti qed nitkellmu fuq 4.4 fil-mija u hija huwa l-istess fil-żmien eh, sen is-snin 2012 u 13 qed dak iż-żmien li kienet 5.7 fil-mija u u iktar minn 7%. Jista' jkunna eh, jista' jkun li jkun eh, dan eh, pagamenti tajbin, ma nitkellmu fuq 5 biljun ta' euro. Umba, t-tini problema hija dak li nsejħu zero absorption, ir-rata ta' kif jitnef u anki meta nqablu mal-MFF. Dan sar għax ma il-regolament ma ġiex eh, approvat mill-Kummissjoni fi żmien eh, adekwat. Issa għall-għalde Signor Jabajova. Grazzi, Signora President, Signori, issa qed nitkellem bħala shadow rapporter fuq dan ir-rapport dwar il-Fond Ewropej ta' eh, l-Iżvilupp. Nixtieq nirringrazzja lil rapporters u xedows Claudia Schmidt ukoll jiena sodisfatta għal fatt li punti ġodda li nsibu fuq ir-rapport dwar l-IDF eh, li qednihom fl-2013 issa daħlu fir-rapport dan forsi l-approċ ġdid jew inkella il-konklużjonijiet għal perjodu li ġej. L-kriterji ekonomiċi rridu nirrispettaw, rridu nibqaw saqajna mal-art. Imma anki jekk ir-realtà tkun dejjem tidbiddel anki fix-xena tal-IDF. Fil-kittanza tal-Kummissjoni Ewropea proponi li l-IDF jara verament jekk hux qed nitnefqu l-flus kont il-prioritajiet. Dawn huma tnejn l-immigrazzjoni u l-protezzjoni minn terrorizmu. Jekk aħna ma naslux għal danijiet, iġib il-problemi, il-risorsi limitati tagħna rridu jiġu immirati għal dawk iż-żewġ punti li huma l-iktar għandha bżonn l-Ewropa u anki l-pajjiżi tagħna l-izvilup ta' l-Europa bazata fuq il-valuri stess tagħha ta' xi 70 sena ilu, imma rridu nippreservawhom ukoll għal ġenerazzjonijiet futuri. Grazzi ħafna. Sinjura Kari, grazzi. sena għawnek, sena ilu għawnek eh, diskutejna il-kontijiet tal-Unjoni Ewropea u kull sena dejjem nitkelmu fuq ir-rata ta' l izbali li hija waħda assurda. Oħat ma jirrispondina u jgħidilna għaliex. Edin eh, nejdu li isu l-ikbar trux dak li ma jirċ jismawnek, ħat ma jati kas. Bżon aħna li verament namlu l-funzjoni tagħna ta' li noqodu attenti għannom ta' ċittadini ta' xqijat jiġri, nitkelmu fuq trasparenza. Imma, meta niġu għal-kritika ħat ma jati kas. Aħna qed nirrifjutaw il-kwittanza u l-innal u il-kontijiet għax huwa nuqqas ta' rispett lejn iċ-ċittadin Irridu ngħidu li il-Kummissjoni dejjem lesta biex dialoga u nirringrazzja għal dan. Anki jekk għandhom il-problemi din tisma', il-Kummissjoni tisma'. Hemm ħafna problemi bil-pagamenti imma il-rata tal-izbalji huwa wis oli. Naf, Signora Giorgia Valenti, tixtieq fil-kaptu tal-problema. Imma ma nistawx. Inti ma tistax inti taħsel idejk u tgħid isek li ma tista' tagħmel xejn, hemm wis żbalji, hemm bżonn li ċittadini nurruhom li qegħdin nippruvaw insibu l-kapju ta' dawn il-problemi. Mela għal grupp tal ħodar isul xoltes. Minuta. Grazzi ħafna, President. Ir-rata tal-iżbalji għall-IDF hija olja wis minn dik li ġit li aħna nafu bija li hija palaċettabbli. It-tielet sena li hija iktar mill-ċifra aċċettabbli. Aħna verament nemnu li ħafna mill-iżbalji jistgħu jiġu evitati. Nistgħu ninżlu għal 2 fil-mija u b'dan il-mod inkunu nistaw inkomplu niffukaw fuq il-proġetti li jiksbu suċċess. Naħseb din il-problema il emżon misna jenna li sibna soluzzjoni għalija. Emżon li nsaqsu li naraw li l-proġetti ikunu iktar immirati lejn l oġġettif lejn lan anki għall-iżvilupp konġunt fir-reġjun, l-ambjent, l-affarijiet soċjali u anki drittijiet tal-bniedem. Grazzi ħafna. Issa minuta u nofs għall-FDD. Survalli, grazzi President. Fil-budget tal-Unjoni Ewropea hemm wieħed u ħamsin biljuni ta' ċittadini għal 500 miljun fuq il-trasparenza irridu naraw li jiġu publikati dokumenti kollha tal-fondi strutturali u diretti. ħafna drabi dawn huma ħafna fli sara eh, il-proġett ta' il bejn Torin u Lyon nafu li anki il-xiri pubbliku mumiex regolari u trasparenti kif anki għettejt l-orti tal-awdituri. Il-fond tal refugġjati għawnek u kol nejdu mħabba l-emerġenza ma natux ħjielu informazzjoni, il-kriminalità organizzata, il-frodi, trasparenzi fuq il-fondi ta' qabel is-sħubija. dawn finanzjamenti ta' veru jew inkella tixħim. Tix Araw kem tajna miljoni l-Turkija. Turkija pajis li ma jirrispetta xidritiet fundamentali tal-bniedem. Għada ħanit nivutaw fuq amenda importanti fuq trasparenza tal-informazzjoni xjentifika li tamel l-EFSA, l-Aġenzija ta' Sigurta tal-Ikel. Aħna ma nafux jekk qed nitkellmu niklu l-valenu jew le, L'Efsa hemm bżonn tuża l-informazzjoni li toħroġ mill-xjenza u mill-peer review. Grazzi ħafna. Eh, Grazzi ħafna, Onorevoli Għalio. Signora President, nirringrazzjak. Il-struttura Ewropea hija komplessa fl-Unjoni Ewropea minħabba kif jiġu allokati l-ħela inammissibbli u mbagħad il-kontroll tekniku illi tibeda mill-problematika tal-Unjoni Ewropea miċ ċittadini tagħha ta' spiss nirrepetu l iżbalji minn sena l-oħra u aħna isna qatt ma tinsowu l iżbalji minn sena għall-oħra u dan jidher ukoll imma fix-xogħol tal-qorti tal-qorti eh, tal-awdituri illi tipprova tgħin biex titratta dawn l-affarijiet imma l affarijiet pendenti l-iktar fuq l-użu mill-President tal-Parlament Ewropew tal-mezzi għall-effetti elettorali kif inqal qabel u t minn dan tal-aħħar ma kinux ċari ħaġa ta' stankamenti li l-SND u l-IPP jisaqsu għal-leħja tal-emenda fuq kwistjoni delikata u għalhekk forsi għandna bżonn nitkellmu fuq din il-kwistjoni imbarazzanti għax wara kollox tolqot l-istazzjoni kollha kemm hi. Issa l-Onorevoli Epitideos. Grazzi ħafna, Signora President. Ir-rwol tal- ċentru għal Mart Ewropew huma tajbin ħafna għandna bżonn nipprovdulhom il-finanzjament. Imma għandi xi mistoqsijiet dan iċ-ċentru għal il xi ħadd fuq is-sitwazzjoni traġika u inaċċettabbli fis-settur tas-saħħa minħabba il-miżuri diżumani li għandhom xaqsmu mal-bailout imposti mill-Unjoni Ewropea fuq il-poplu Grieg da l-aħħar sitt snin u nofs. Xi ħadd jaf li l-kura tas-saħħa fil-Greċja kważi ma teżistix, minħabba l-miżuri ta' l-austerità l-qasem finanzjament allokat għal kura tas saħħa inti taf illi kull ġimgħa diretturi tal-isptarijiet u l-tobba għandhom bżonn jiddeċidu tip ta' kura li se jnaqsu, tip ta' trattament li se jnaqsu. Intkom tafu li m'hemmx flus biex jixtru l-mediċini għal mart serju u r-riżultat huwa illi l-pazjenti mingħajr għajnuna jmutu intkom tafu l-anki tamir tekniku dak li jipprovdu l-fornituri ġifiri ta' tamir eh, mediku naqsu tamir illi jipprovdu u dan għandu konsekwenzi terribli fuq il-pazjenti intkom tafu li anki inqas eh, ikkelet jiġi provdut fl-isptarijiet u dawk li m'għandhomx il-flus huma kundannati għal mewt il-mortalità żiedet ħafna il greċa għandha l-iktar rata ta' eh, mod fl-Unjoni Ewropea lanqas biss it-tfal li jistgħu jkollhom eh, il-vaċini għal daqstant rajna wkoll rati anki żieda ta' eh, mħabba rata ta' mortalità infantili xedin tagħmlu xejn qed ittoleraw biss it-Turkija qed tibatu mijiet ta' eluf ta' immigranti illegali ġibu magħhom mart serju fil-Greċja, mart li ma konniex rajna ħafna żmien ilu. Grazzi ħafna. Inti sa mort eh, oltre l-ħin allokat li l-ek Sur Ġakowski, jek joġbo, grazzi ħafna l-ewwel net. Nixtieq nirringrazzja li Ines Gressle u l-kollegi tal-kon għal xogħol eċċellenti tagħhom fuq dawn ir-rapporti. Naħseb sew għamminna xogħol enormi u l kumitat tal- uh, kontroll baċitarju qed isir l-iktar wieħed eh, bħala kumitat rispettat fil-Parlament Ewropew. Jiena nixtieq insemmi żewġ affarijiet l-ewwel nett nixtieq insemmi l-Aġenzija għall azzjoni Esterna jiġifieri s-servizz tas-Sinjura Mogherini. L-ewwel nett għal dik li għall-istruttura tal-Aġenzija naħseb l-istruttura hija komplessa komplikata wisq u għalhekk kontraproduċenti nikritikaw il-fatt li l-loqsma fejn hemm bżonn deċiżjoni ta' malajr huma komplikati hemm nuqqas ta' analisi u il-proċess mod ġenerali huwa bil-mod wis anke l-proċeduri huma twal, burokratiċi u frammentati. Ir-reklutaġġ ukoll tad-diplomatiċi huma eh, mażulin biss mill-stati eh, antiki mhux mill-istati li ssieħbu reċentement, il-finanzjament l-operattijo huwa riklus ukoll. Imma il-Kunsill Ewropew ukoll għandna bżonn nikkritikaw għax ma jridx kontribwixxa l proċess tal-kwittanza nixtieq nistaqsi l-Kummissjoni biex tipprova ssib soluzzjoni għal din il-problema di tant ila mana għax meta l-kwittanza ma tkunx tista' tiġi ma tija mħabba nuqqas ta' ftehim. Is-sur Liberazzki għal minuta, grazzi ħafna, President. Komissarju. Signora President, permetti li nibda sentenza sabiħa ħafna mis-Signora Gabajova fejn qalet li l-kwitanza ma tridx tiġi użata għal gwadan pubbliku politiku. Nixtieq ukoll nagħmel uh, ringrazzja lis sur Piper għal rapporti għal kooperazzjoni validu kif qal fuq is-sinifikat tax-xogħol tal-Parlament Ewropew dur ma kollha affarijiet importanti ħafna. Il-Kummissarju semmiet żewġ indikaturi ta' kejl il-rata ta' żball u l-istennijiet li suppost ikunu marbuti ma' xulxin il-kwittanza tal-Parlament Ewropew ir-rata ta' żball huwa 0.5% u s-sena l-oħra kienet 1% ġifier kien hemm titjieq reputazzjoni tal-Parlament qed għall aħjar Rarament aħna nirringrazzjaw l-President Schulz u l-Segretarju Ġenerali Aħna istituzzjoni li tagħti l-kwittanza imma wkoll imexxu bl-eżempju. Grazzi ħafna. Il Sur Gavrandi, grazzi ħafna u nixtieq nirringrazzja l-rapporter minn qalbi għax-xogħol eċċellenti tagħhom. Jiena wkoll nixtieq nifraħ għal fatt li għal preżenza tagħna tal-Kummissar tal-Awdituri u tal-Presidenza. Nixtieq nirringrazzjahom ilkoll. Il-kontribuzzjoni tiegħu se titkellem fuq il-kwitanza tal-baġġet tal-Parlament u sfortunatament hemm bżonn li ngħid li għal darba darbtejn il-President tagħna mhux preżenti. Minkejja l-fatt li aħna Parlament Ewropew aħna għandna eh, ovvjament eh, il-President tagħna stess u għal daqstant għal darba oħra nixtieq ninsisti. Dik jogħġbok minuta. Il-memx produzzjoni, saqsi il-kellim, Tista' tkompli, onorevoli. Inkompli għaddej mela kif trid. Iva, mela nkompli għaddej. Nixtieq ngħid jidispeċini ħafna l-President ta' din ta' dan il-Parlament mhux qiegħed hawnhekk għax aħna għandna bżonn nipprovdu l-kwittanza lejn il-President. U għalhekk nittama illi dan il-messaġġ jasal lill president Jiena Olandiż u fl-aħħar elezzjoni jiena indunajt kemm aħna vulnerabbli bħala l-istituzzjoni fl-elezzjonijiet eh, fl-Olanda fokajna fuq ħaġa waħda biss, l-ispiża tal-persuni. Il-bqija tax-xogħol li nagħmlu hawnhekk kulħadd isu jinjoraħ fid-dibattitu pubbliku fuq l-ispejjeż meta niġu għall kampanja elettorali fl-Olanda u għalhekk nixtieq nenfasizza kemm importanti għalina fil-Parlament li nkunu trasparenti fuq dawn l-ispejjeż Issa fuq il-Gwenza tal-2014 fil-plenarja, aħna fir-riżoluzzjoni tagħna adottajna talba lill segretarju Ġenerali biex ikun jista' jiġi għal light touch arrangement hekk insejħulu biex hekk niżguraw ruħna li jkun hemm monitoraġġ tal-ispejjeż tagħna u dan sfortunatament qatt ma sar illum il-ġdid qed emenda biex ikun hemm azzjoni u nixtieq saqsi l-kollegi li appoġġjaw din l-emenda u nħeġġeġ ukoll il-President stess li appoġġja biex hekk l affarijiet imorru mill-klima l-fatti din is-sena. Taċċetta ehm, Blue Card Missur Levranski. Ikjoġbak. Grazie ħafna. Jien għandi mistoqsija. Int qed tindirizza ruħek lil President Schulz fuq il-Spitzen kandidat. Int saqsejt lis sur Verhofstadt il-kap tiegħek tal-partit politiku tiegħu kien Spitzen kandidat u u ressaq rapport ukoll u ġie ehm, trattat bħal Sur Schulz. Sur Liberatski forsi na kont nitkellem bl-Olandis. Minna ma konċet nikkritika il-President, ma konċet tajt il-Sur Schulz, jina kontet najt il-President, mux għax kien wieħed mill speechen kandidat, jina kontet nikkritikah, għax aħna natu il-kwittanza l-President ta' din ta' dan il-Parlament u jina nemmen fil-Parlament Nazzjonali eku hija l-regola jina nemmen illi il-President ta' dan il-Parlament trid ikun preżenti f'dibattitu fuq il-kwittanza tal-organizzazzjoni tiegħu. Ta' m'għandha xaqsam xejn ma' kulur politiku jew il-persuna illi tokkupa il-pożizzjoni ta' President. Qed jitkellem fuq prinċipji ġenerali jiena nemmen illi l-President ta' dan il-Parlament għandu jkun responsabbli u għandu jkun ukoll preżenti. Inti taċċetta blokad oħra is-Sinjura Ajala Sender. Iva, grazzi ħafna. Nixtieq nsaqsi skont il-prinċipju Sur Juncker suppost u Sur Tusk suppost kunu hawnhekk bl-istess raġunamenti na ma xawnek hawnhekk għax huma wkoll. Grazzi ħafna. Yes, Mrs. Iva, Ayala Sender. Iva, Senjura Ayala Sender, Iva, naqbellu huwa importanti, imma jiena ili nirrepeti dan il messagġi li snin twal U nemmen illi billi dinja danu li dar tagħna aħna nikkritikaw dejjem il-bqija tad-dinja speċjalment l-istituzzjonijiet l-oħra, aħna nistgħu wkoll nikkritikaw nagħmlu autokritika u dan għandna bżonn nagħmluh iktar ta' spiss u naraw eh, x'qed tiġi fuq ġewwa. Imma naqbel bil-punt tiegħek iva. Issa is-sur Javor. Merci madam. Grazzi ħafna. Nixtieq nitkellem fuq iż-żewġ kwittanzi bħala xadow l-apportellonet fuq l-EFSA U l-skandlu li kien hemm ovvjament joħroġ b'ħafna affarijiet ta' konflitt ta' interess ta' lefsa jiena nemmen illi għandna bżonn nżommu s-sod ma rridux nagħtu il-kwitanza li lefsa sa' kemm il kunflett ta' interessi ta' l-esperti ma jkunx solvut. U mbagħad issa niġi għall kwittanza tal-Parlament il-li bibi qed tipprova titkellem fuq skandli differenti ta' Lux Leaks, Dieselgate u tal-Panama Papers, qed tipprova tispjega x'ġara minnu responsabbli minn banda waħda u minn banda l-oħra. MPs oħrajn mhumiex trasparenti għall-aħħar meta jiġu għat trasparenza tal-ispiża stess tagħhom, inkluża l-allokazzjoni ta' spiża ġenerali li mhumiex trasparenti u għalhekk għandna bżonn inkunu trasparenti mija fil-mija biex hekk ikollna l-kredibilità u mhux noqogħdu puntu subajna għal istituzzjonijiet oħra imma naraw x'qed nagħmlu aħna. Grazzi. Ħafna is-sur Aneman sissa. Eżis, eżis President, eżis kollegi, u hemm ftit mumenti u ftit opportunitajiet meta aħna nistgħu niddiskutu l azzjonijiet tagħna stess viżavi ċittadini tagħna għalhekk jiena se nieħu din l-opportunità fuq din il-kwittanza tal-baġit biex nipprova eh, nagħmel autokritika. Kważi dogma reliġjuża din fejn aħna nitolbu għal iktar unjoni, iktar għaqda bħala soluzzjoni problemi tagħna, imma dan nistgħu naraw eh, fl-inkwit li għandha fil-żona euro u xediġi bil-migrazzjoni da mhux minnu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 għal jarax. Onorevoli Deutsch, President, nixtieq nitkellem fuq il-kwittanza għall-aġenziji l-ewwel net nixtieq nirringrazzja għall ħidma tar rapporter u tax shadow rapporters il-kooperazzjoni kienet tas-sow tajba. Issa l dik li għal-proċedura ta' kwittanza tal-aġenziji din ħaġa partikolari għax eh, wara ħafna żmien għall-ewwel derba il-Komitat tal-Kontroll Baġitarju qed jgħid li nistgħu nagħtu l-kwittanza għall-aġenziji kollha. Fl-immodi qabel kienet tajtiva il-qorti tal-awditurju mbagħad eh, konna nitolbu ċarezza mill-aġenziji u hekk kien ikun ma issa l-affarijiet marru għall-aħjar għal dawk li huma r rapporti ġejjin regolarment mill-aġenziji meta mqabbel mal il-snin per eżempju fl-2014 rajna ma kienx hemm diffikultat partikolari. Armonizzazzjoni għaqda fl-operat tal-aġenziji dan kien kollu effiċenti u elek aħna stajna jkollna strutturi iktar trasparenti, iktar eh, aġenziji nistgħu nikkontrollaw. Imma ma nistawx, ma nikkonsidrawx illi kien hemm xi wħud xi ftit diffikultajiet min naħa tal-qorti tal-awdituri u aħna dawn il-punti nafuhom u l-aċenziji e, eh, wedu illi se jisolvu dawn il-problemi. Ovvjament għandna bżonn monitraw aħjar l operat tajjeb tal-aġenziji fejn neċessarju għandna bżonn ukoll nieħdu ċerti miżuri biex <clears throat> nagħmlu tajjeb għal lakuna imma Fisem il-PPE jiena favur ukoll nagħti l-kwittanza l-aġenziji kollha. Issa il-sur pox għal-minuta. Grazzi ħafna, President, grazzi tal tajt nil-kelma Signora President, s'is kollegi, jiena nixtieq insemmi bosta aspetti għal joint undertakings ta' kwittanza din is-sena għandna bżonn deċidu fuq seba' kwitanzi għal dawn l-inizjattivi konġunti apparti xi konflitti ċkejknin mar rapporter aħna wasalna l-kompromess fuq ħames aġenziji Clean Sky, Cesar, ITER u tnejn oħra. Dawn huma l-iktar proġetti enerġetiċi ambizzjużi fid-dinja. Apparti l-Unjoni Ewropea, hemm ukoll pajjiżi importanti involuti permezz tal-fusion tal-enerġija l-Unjoni Ewropea waħda mill-imsieħba l-iktar kbar Flimkien dawn il-pajjiżi jibbnew mod kif jużaw l-enerġija nukleari ter termika. Dan huwa proġett jitlob ħafna investiment u pendenti bħala proġett jiena naf li huma l-problemi li kellhom sissa u fuq il-planijiet baġitarji xejn realistiċi. Imma mill-banda l-oħra naħseb li ġestjoni ġdida tkun tista' ġib magħha soluzzjonijiet ġodda approċċi ġdid, pjantazzjoni ġdid u nettama illi ikun hemm valutazzjoni meta nerġgħu noħorġu bil-kwittanza. Is-sur Törer, grazzi ħafna Sinjora President. Fisem il-gruppi kollha nixtieq nirringrazzja l-President tal-Qorti tal-Awditur tal-Liġi hawnhekk illum. Nixtieq nirringrazzja daw koll involuti fil-presentazzjoni tar-rapporti li huma importanti ħafna l-Parlament nixtieq nirringrazzja r rapporter tal-grupp tagħna li għamel xogħol eċċellenti u tatna ħafna tarif li jista' jgħinna ħafna u hekk aħna nistgħu niżguraw ruħna illi il-flus pubbliku jista' jiġi kontrollat aħjar u għalhekk kontroll tal investimenti huwa essenzjali ma nistgħux inħallu illi jkun hemm finanzjament li ma jiġux użat kif suppost il-qorti l-awdituri għas-sena l-oħra identifikat xi ftit lakune illi suppost ġew eh, msewwijin aħna għandna bżonn ta' budget effettiv u monitoraġġ effettiv u għalhekk nixtieq nirringrazzja l-Kummissar tal-impenn tagħha għax wara kollox hija ħadmet ħafna fil-Kummissjoni biex tgħaddi dan l-approċċ u għalhekk aħna nixtiequ l-implementazzjoni ta' xi proġetti piloti biex ikonna bażi soda biex taraw kif dawn il-proġetti jiġu valutati u implementati biex hekk ikollna proċedura baċitarja moderna effiċjenti għandna bżonn nieħdu iktar bis-serjetà il-qorti tal-awditur għandna bżonn ikollna rapporti speċjali iktar ta' spiss u jkollna ntuhom priorità ewlenija għandna task force għall greċja u kellna rapporti fuq dan u kollox ħadem so, il-Parlament jirċevi ħafna informazzjoni imma għandna bżonn nużawha kif suppost biex hekk inkun nistgħu noqgħu l-flus kif suppost. Sur sarva ma għal minuta u nofs. Grazzi President. Hekk kif il-responsabilità tal-Unjoni Ewropea żdiedu, il-studju annwali tal-Parlament, istituzzjonijiet u aġenziji u x-xogħol tagħhom ta' implementazzjoni ta' proporzjoni budgetarji issa kibret fl-importanza tagħha għal minn ħala 16 taxxa fl-Unjoni. U wara dal-komment ġenerali xtaqt nistaqsi għalfejn il-kwittanza hija tant importanti. Hija importanti għaliex il-Parlament Ewropew huwa l-uniku Kostituzzjoni Ewropea illi direttament tiġi eletta mill-ċittadini għal daqstant għandna rol kruċjali fis-supervizjoni tal-użu tal-flus ta' minħalla sit 16. Ir-rwol tagħna u l-insaħħa trasparenza tal-ġestjoni finanzjarja u intejbu il-kontabilità demokratika vizavi minn għal 16 l unjoni Ewropea. l voltana u li niżguraw il-regoli komuni jiġu rispettati. Mżan ntejbu intejbu il-kontabilità billi nifukaw aktar fuq il-riżultati miksuba u fl-istess ħin ukoll nammettu u nikkoreġu affarijiet illi imur zmerċ. Imma iktar importanti minn hekk ir-rol tal-Parlament fil-proċedura għandu jissaħħaħ. Kwittanza hija ħafna drabi eh, mwarba u l-unika raġuni f'opinjoni tiegħi hi minħabba li ma tingħatax rwol istituzzjonali u l-importanza li xirqilha. Sakemm il-kwittanza tibqa' mhux vinkolanti, inkun qegħdin u mhux biż din il-Kamra hemm iktar minn hekk l-Unjoni nnifisha. Grazzi. Grazzi, Sur Sarvama. Is-sinjura Kadamba, issa minuta. Minuta biss. Grazzi, President. Kollegi. Għanet grazzi l-orti tal-awdituri għal-mod eccellenti kif ħadmu maħna. Xiequ li naħmlu bis-sismot għankom għal-konsil, is-sena li għaddit, il-Komitat tal-Kontroll tal-Budget irrikmanda illi ma napprovawx il-kwittanza għal-konsil, ma niddiferuħ biss dan ġara fil-passat U din is-sena għal darboħra iddeċidejna li nipposponu kwittanza l-Kunsill minħabba nuqqas ta' kooperazzjoni illi urew mal naħal oħra tal-Awtorità Budgetarja. Għal darboħra l-Kunsill mhux qed wassal id-dokumentazzjoni li hemm bżonn sabiex aħna nkun nistgħu nagħmlu il-proċedura ta' kwittanza kif suppost, hemm nuqqas ta' trasparenza u fil- u sabiex nuru responsabilità u kontabilità li min ħassal ħalla t-taxxa ħan nirrefjutaw kwittanza l-Konsil għaliex huwa essenzjali li konna l-istituzzjoni eletta demokratament li titlob leġitimità mill-Konsil. Grazzi. Is-sur eh, Ali, grazzi. Kollegi, li għannet nifraħ li rapporter, is-sur Rogan għax xogħol li sar fuq il-kwittanza l-2014 L-Aġenzija l-Baġzija l-Aġenzija l-14 u għatawet pund 9 biljon euro u iħadmu kważi 10.000 persuna mill-lat pozittiv hemm approċċ lejn introduzzjoni ta' budgeting bbażat fuq ir-riżultati fl-aġenziji li nżidu l-livell ta' implementazzjoni tal-budget u nippromovu x-xogħol tagħhom maċ-ċittadini. Madankollu għad hemm tieġa li ntejbu l-prinċipji li jżidu l-valur miżjud u jidentifikaw titjib possibbli għal modelli li japplikaw palissa fil-aġenziji. Trasparenza hija kwestjoni importanti fuq kif u l-flus ta' minn ħares taxxa. Nsejji ħadu wkoll il-passi meħtieġa ma' bżonn illi jkun hemm titsib fis-settur pubbliku għal approċċ holistiku fuq il-komunikazzjoni u viżibilità hemm bżonn li l-aġenziji jisaħħu l-isforzi tagħhom sabiex jtejbu l-politika ta' komunikazzjoni sabiex anka juru x'kisbu u jiżguraw li eh, ċittadin kunu jafu eżattament x'qegħdin jiksbu kja diskrepanzi u t tip ċertu waqsma hemm bidla pożittiva fil-ħidma tal-aġenziji. Nistennew riżultati aħjar ta' dawn l-istrutturi il huma importanti għal implementazzjoni tal-politika tal-Unjoni Ewropea. Grazzi. Grazzi. Għal minuta nofs onorevoli Gressler. President, President tal-Orti tal-Awdituri, merba bik sur Kaldeira, u anka merba li presidenza Olandiza, grazzi tal-li kienet maħna aktar kmini. Mux ħaġa ta' spess konna dibattitu ma' Ministri ta' Difiza, ma' nafx komx imma nieħu gost eh, li qegħdin hawnhekk. Il-Presidenza Olandiża kienet attiva ħafna dal-qasam partikolari u napprezzaw l-isforzi tagħhom u staqt nieħu spunt minn il-komment ta' Sul Kaldejra na bżonn iktar effiċenza del proċedura din is-sena. Sa ċertu punt kien dibattitu tal-obi. Did-darba interpreti li maċċettawx il-rekwizit ta' effiċenza eh, aħjar fi xol taħħom ma jisqilhom il-premju u grazzi anke l-segretarja li ta' iktar effiċenza. U inutli li tipprova sir lobbyist fuq kwistjonijiet ta' dettal u tajjeb nifmu li tip ta' ħaġa mhux mod effettiv kif niproċedu. Tistgħu taraw illi Eh, l rezvilupazzjon oset s-nimpenjaw ruħu sabiex nħar Sudan u għedlin taħt pressjoni kbira minn Defko u mill komitat tal-Izvilupp għadna ċertu għamun ta' informazzjoni ma rridu nevalwa kif xira. Xtaqt ngħid il-Kummissjoni illi huwa essenzjali illi uffiċjali fl-Unjoni Ewropea kif ukoll f'kull lingwa delegazzjoni ma jitolbux eh, finanzament għall affrit partikolari dan l riskju l unjoni Grazzi l-Onorevoli Nivanov, grazzi ħafna President, kollegi. Senjuri, nifhem il-ċifri ħawduna xi ftit, ma dan kollu huwa normali il-livell ta' żball jista' jiz ftit fl-aħħar tal-ċiklu, ma m'għandniex nkunu paranoiċi żejjed huwa ċar li meta jkollna żmien ta' kwittanza kun nistgħu naraw li hemm istituzzjonijiet li magħhom naħdmu tajjeb. Imma jiena xtieq dan li ġej, nixtieq li għas-sena li ġej nifukaw aktar fuq il-pagamenti pendenti b'dan mod biss nistaw nilħu u niksbu l-miri ta' Ewropa 2020. Nixtieq li mod demokratiku fi dan l ġinsi jkun viżibli ċittadini kollu dan jiġri billi nużaw il-mezzi Ewropej bl-aħjar mod possibbli. Il-beneficjari illi sejrin tajjeb għandhom jieħdu aktar finanzjament il-Bulgarija kienet l-ewwel pajjiż li implementa liġi fuq xi repubbliku u fl-2015 il-Bulgarija assorbit tajjeb ħafna il-mezzi finanzjarji. Grazzi. issa għal tmiem interventi mill-membri nadwar għal xtaqt najt il-kelma najt il-kelma kullħat pero minuta biss ikrobkom. Is-sinra Xojdova. Slova, vaġena pani. Grazie ħafna. Signora Vice President, stat, nitkellem fuq il-kwittanza l-Parlament Ewropew 2014 u dan sabiex nappoġġa il- premju eh, l-aks u l-inkomplu nifinanzjawh. Premju għal-films, l-spejjeż għall-organizzazzjoni ta' dan fil-2014 tbaxxew nizlu fil-fat għal 390.500 euro. Għal-flus sabiex nixtru films, tuħam titlu, ċerimoni, ċeċetra. Is-sena ta' wara zidna il-budget 193.000 sabiex nipromovu l-premju, iġveri screening tal- fim 28 pajjiż illi attendew għalija miktar 35.000 pajjiż persuna b'xejf fi 28 stat membru li spiża l 14 kien ta' madwar 9 miljun u tajjeb nirrimarkaw li dawn il-flus jintef u sabiex nappoġġaw il-produtturi tal-films eh, Ewropej fuq kwistjonijiet li jappoġġaw il-valuri Ewropej. Grazzi. Grazzi ħafna. Enisa hija l-unika aġenzija ċentralizzata tal-Unjoni Ewropea li tinsab fil-Greċja. Il-Greċja nefqet miljoni ta' euro sabiex tgħin l-organizzazzjoni. Sinra Ġorġeva Enisa hija bbażata f'Eraklion u għandu uffiċċji kbar, imma għaxar persuni biss qed jaħdmu hemm bħalissa għaliex ċentru operazzjonali ċaqlaqni ħalatejni minkejja l-fatt illi l-awtoritajiet Grigi implementaw l-impenji kollha brabta ma' mal-ħidma ta' Enisa, il-Komitat tal-Budget, jappoġġa dak li għamlet Enisa u fetħet il-bib għal eh, l-eluq tal-Aġenzija Feraklion u għal daqstant mill-2012 Pala membru ta' Parlament Ewropew li jirrappreżenta l-Eklion provajt nġilet kontra dan kollu ġemma li għaddit enisa ġewawnek hawnhekk jew aħjar kien hemm persuni li kienu sarkastiċi lejn il-membri ta' Parlament Ewropew jekk il-Buksuna Ġorġeva. Eh, Għatika s-sirti ġrib din l-Aġenzija nisa, grazzi, kalma jimis. Grazzi ħafna, President. Qegħdin nitkellmu dwar il-kwittanza ta' 53 istituzzjoni u aġenzija. Ma nasibx nistgħu nifoka fuq l-aġenzija biss ir-rapport tal-qorti tal-awdituri jgħinna ħafna huwa rapport eċċellenti juri li hemm numru ta' noqqasijiet għal dak li għandu x'jaqsam l-ispiża li saret dan minħabba illi m'għandniex trasparenza kif mixti għaw lanqas effiċenza. F'ħames aġenziji rajna noqqasijiet serji l-Aġenzija Frontex, l-Aġenzija l-Ambjent, l-EFSA u ċ-ċentru ta' prevenzjoni tal-Mart. Daw l-Aġenziji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 Jina soddisfat li grazzi għal komitati u shadow reporters kienem eh, ċertu uh, interess issa fil-rapport, et najdan anke l-rapport li nirrispetta ħafna. Fuq il-backlog tal-pagamenti li semma diversi drabi fil-rapport. Naħseb illi dan id-dewmin fil-fondi multianwali fil-politika ta' koesjoni u fuq smaħrajn kien fil-mira ta' kritika ġustifikata, wa ġusti li najdu li dewmin fil-pagamenti diretti jew pagamenti il beneficjarju ma' ġibli għal-jom, edin jeddu l-kredibilità tal-Unjoni Ewropea mod ġenerali. Affarijiet pal dawn m'għandhomx iseħħu fil-Kumitat tal-Iżlub Reġjonali kritikajna dan għal darba tnejn tlieta u neħu gost li dan is-semman anke f'dan rapport meta riġu anka għal-oqs moħrajn, mux politika kohezjoni li simma anka organizzazzjoniet umanitarji u anka proġetti kulturali, grazzi. Mr. Kelly. Ovvjament huwa importanti li l-Parlament Ewropew jħares e, lejn il-budget ġenerali u jara li l-flus qed u tajjeb, trasparenza, u budgets bazati fuq riżultati huma essenzjali, qasam wieħed li semma kien brabta ma' proġetti pilota u naħseb li dan huwa qasam fejn tassew hemm bżonn nagħtu attenzjoni kbira speċjalment l-impenn tagħna fil-COP 20 u l-xewqa ta' Sur Juncker l-Ewropa tmexxi l-proċess f'termini ta' proġetti pilota fl-enerġija tiġeddet ukoll nixtieq insemmi fil-qosor punt ieħor illi jider li jitneħħa mill-agenda ġifiri rizorsi propi. Huwa parti kien parti integrali mid-diskussjoni tal-aħħar mandat, imma dan mandat ma tantx tajna kasu nafu illi stati membri aktar se jżidu l-kontribuzzjoni tagħhom l-Parlament Ewropea domanda qed tola u rridu nħarsu riżorsi propri bħala mod ta' finanzjament. Grazzi. Grazzi. Mosanna fit mill-lista KHDI u għal daqstant naddu għal Presidenta Kaldejra għal żewġ minuti. Grazzi President. Xtaqt nirringrazzja għal kulħadd għax għal krim ġentili tagħkom anke viżavi x-xogħol tal-Qorti tal-Awdituri, ħaġa li timlina bil-kuraġġ. Nilqgħu s-suġġerimenti kollha għal xogħol ta' awdizzjar għal ġejjini, jisemma anke fir differenti ta' kwittanza U xtaqt anka nitkellem dwar il għal l-orti tal-awdituri tkompli bxola fuq l-implementazzjoni tal-istrategija Europa 2020 u li tanalizza dil-politika ħadna nota tal-kommenti fuq joint undertakings u l-bżon aktar informazzjoni men punt illi fuq xtaqt najt li l-kommenti u rakkomandazzjoni fuq il-rapport ta' kwittanza li suġġerixxi il-kwistjoni ta' rata ta' zbalija problema metodoloġika li trid tissolva bejn l-Qorti ta' Awdituri u l-Kummissjoni u eh, n ħaġa li mhux qed eh, toħodna mkien il-problema hi li għandna nindirizzawx qed jikkawża problema primarjament. U nilqa ir-referenza mill-Viċi President Giorgeva għal metodi ta' riskju wkoll u dawk li ifasslu liġijiet, dawk illi jaqblu ma' proġetti u programmi sabiex jiġu finanzjati rridu jirkonoxxu mill-bidunet ir-riski x'inhuma u eh, sa fejn irridu jaslu. Tistaqsux l-awdituri jagħmlu dan. L-awdituri irridu identifikaw hemmx jew le eh, żball fil-fatt jekk tħarsu lejn din is-soluzzjoni bħala soluzzjoni metodoloġika sabiex eh, insolvu l-affarijiet żgur mhux naslu. Nasab il-puntu li hemm bżonn illi nisviluppaw approċ ġdid fuq in-nefqa għal ġejjien tal-Unjoni Ewropea u din hija sfida illi pas ġdida naqsmu mas-sezzjonijiet kollha bżonn naħdmu flimkien fuq dan u ġa ħat fuq tlet linji fejn il-qorti hija lista tikkontribwixxi aħna nappoġġaw l-istadina tal-kom nilqaw l-kunsilli li jikkontribwixxu għal reviżjoni ta' nofs iż-żmien tal-MFF nappoġġaw l-opportunità illi natu l opportunità tagħna fuq reviżjoni tal-regolament finanzjarju. Naħsbu illi dan huwa moment importanti sabiex ikun hemm streamlining tal-politika ġejjin manka fl-iżvilupp tal-budget li jkun effokat iktar fil-riżultati. Qegħdin nikkontribwixxu anke b'dil-kapaċità tagħna bħala eh, awdituri f'dal-qasam. Ibqgħu ċerti li min-naħa tagħna qed nistenna bil-ħerqasa biex nikkontribwixxu għal dan id-dialogu interistituzzjonali illi jrid jiġi tradott f'azzjoni konkreta. U li għamilha possibbli illi l-ġejjieni iwassal għal ġestjoni finanzjarja imtejba u kontabilità reali għal ċittadini Ewropej kollha. Sana Mr. Eh, Caldera. Grazzi. Issa nisimaw il sinjura Georgieva, il-Kummissarju sabiex tal-dibattitu Mela, jina kont ta'walt meta bdejt, tlet punti bis fil-qosor biex nalaqa. Mela l-ewwel net nixtieq nirringrazzjakom għad-dibattitu li kellna llum fuq anki il-fat li jintom tlabtuna b'mod speċifiku biex noqogħdu attenti ħafna u nista' ngħidilkom li aħna se nkomplu nirriflettu u nirrispondu għal kummenti li smajna llum. Imma aktar importanti aħna diġa qed naħdmu fuq ir-riżoluzzjonijiet tal-kwittanzi tal-baġi tal-2020 u warra il-vaganzi tas sajf ta' din is-sena r-rapporti tagħna joħorġu dak iż-żmien. U wara li smajt il-kummenti tal-lum, ovvjament rridu inkomplu naħdmu biex nevitaw il-problemi u nevitaw l-iżbalji. Da xogħol irrit ikompli se nkomplu naħdmu mal-qorti tal-awdituri biex naraw kif verament dak li tal-limna nkunu nistaw nħadmuh anki fix xogħol tagħna. Il-President Caldera forsi ma jifimnix imma aħna se nkomplu naraw il-multi tal-programmi tagħna Irridu noqogħdu attenti, niżguraw li fuq medda twila ta' żmien ikonna l-aħjar riżultati inkwantu għall-żbalji. Imma fl-istess ħin aħna napprezzaw ħafna grati lejn dawk li tkellmu dwar il-fat il li aħna fil-Komissjoni qed naħdmu tajjeb u anki anki l-qorti tal-awdituri jajtek. Ġifiri tajjeb li nibnu fuq dak li huwa tajjeb anki minnaħa tal-politika biex ikonna prassi tajba u niżguraw li l-prassi tajba issir il-prassi nor, nor, eh, ta' normali. L-impentana li aħna nkomplu naħdmu mal-orti, mal-kunsil, mal-parlament, mal orti mal kunsil mal parlament mal mal parlament u intom dejjem tistaw titkellmu mal-membri tal-personal tiegħi jew tistaqsu biex titkellmu miegħi biex dan il-proċess ikun dejjimi u mhux darba niltaqgħu hawnhekk darba fis-sena f'din l-awla. Grazzi ħafna. Issa nisimgħu ir-rapporters. L-ewwel net is-Sinjura Lavaġova. Grazzi ħafna, President. Mela, tila darba qed nitkellem illum. Nirringrazzjakom għal dawn il-kummenti kollha kostruttivi l-pariri li tajtuna nispera li għadha matul il-votazzjoni aħna nirbħu din l-isfida u l-proċedura tal-kittanza inlestuha. Jiena nixtieq nirringrazzja s-Sekretarjat tal-Kumitat tal-Kontroll tal-Baġit li verament enuni nixtieq nifraħ ir-rapporters kolla għal eh, kumitat kont għal kwittanzi l-oħra. Nirringrazzja r-rapporter tal-opinjoni u kol tal-komitati l-oħra. Verament, kooperazzjoni eccellenti maħħom. Nishtiq nirringrazzja Sinjura Giorgeva, l-Komissarju u anki l-President tal-Orġu tal-Awdituri. Xoli, meta kontet naħdem fuq dan id-dossier u għalli kolli eh, l-iktar trasparenza nirrispettaw ċittadini tal-Unjoni Ewropea. Tajjeb li dan l-approċ huwa rifless fid-dokument li se nivvutaw fuq u għada. Nispera li dan l-approċ jitkompla fil-xol tal-kittanzi tal-2015 li se jimbeda f'dal-waqt. Jiena nispera u koll li eh, x-xogħol tal-Kumitat tal-Kontroll tal budget u anki kumitati oħra ukoll jikkonsidraw dawn l-affarijiet kollha. Tajjeb li aħna dialogu bejn l-istituzzjonijiet tagħna insaħħuh u jiena ninsisti li jkun hemm eh, il-segwitu, il-follow-up kooperazzjoni attivi u li konna working groups li jkunu dejjem iridu riżultati. Dejjem ikonna kontroll tal-budget anki li eh, titħaddem pa' semestru Ewropew, ġifiri li hija bbażata bejn l-istituzzjonijiet u anki skadenzi deċiżi minn qabel. Jiena naħseb hekk biss nistgħu nevitaw li konna problemi birrata tal- tal-izbalji li dejjem iġi ġifiri nuqqas ta' fiduċa fl-Unjoni. L-approċ li ħatjena għal 2014 nispera ni kontribuxxu għal din il-vizjoni għal darba oħra jiena nirringrazzja minn qalbi daw kollha li ħadu sem mill-istituzzjoni tal-Unjoni Ewropea fil eh, li kontribuxxu għal din proċedura b'tant responsabilità. Grazzi. Issa l-Onorevoli Senjura Schmidt. Grazzi ħafna President Kummissarju. President tal-Orti Smajna ħafna affarijiet illum waqt dan id-dibattitu. U x'nirribatti jiena bħala rapporter rrid nerġa' ngħid li rridu eh, li rridu żvilupp sostenibbli rridu naraw kif insolvu l-problema tal-immigranti ta' malajr għalhekk isimgħuni mhux qed nitkellem fuq biss protezzjoni li niproteġu li nafusna, rridu naraw kif u il-flus mod tajjeb li għamil sens. <clears throat> jina, dawk li ħadu sem fil-labbozzar tar-rapport jina verament grata u nispera li għada jaddi. Grazzi, grazzi, inti u kol fil-qosor. Zewċ minuti, sur Piper. Grazzi ħafna. President. Jina nishtiq nirringrazzja dawk li għamlu l-kommenti fuq il-rapport tijaj, nilqa il-kritika kostruttiva, jina verament. Għajt sorpriz dwar l-attitudni dwar il-sigurta u l-fat li konna ċertu servizzi għawnek hemm ċertu emendi li imorru bil-kontra tal dak li kont qed nittama jiena. Jiena nispera li għada jkonna eh, votazzjoni tajba, suċċess. Jiena nixtieq nirringrazzja wkoll dawk kollha li enuni, Sur Gerbrandi, ngħidlu li huwa importanti ħafna li meta niddiskutu il-kittanzi qegħdin niddiskutu xaġa differenti meta nqablu mal-kampanji elettorali, da m'għandux jaqsam xejn mal-kampanji elettorali li ta' pajjiżna tkun ħasra jekk il-kampanja liberali eh, li tamlu intom għall-elezzjonijiet Ewropej titkellmu biss fuq dawn l-affarijiet. In-nies iridu affarijiet oħra Saqsi fuq is-sur Schulz li ma jistax ikun magħna, verament qegħdin inwaqgħu dan id-dibattitu għaċċajt għalhekk sur Gebrandi hekk joġbok ejja nżommu l-affarijiet serji. U l-aħħar kumment kif qalet is-Sinja Gressler aħna diskutejna il-pensjonijiet, il-privileġġi, il-bini, ħafna aspetti ta' l-infiq tagħna. U hemm ħafna min jagħmel il-lobby kulħadd irid li nisikkaw iċ-ċintorin ma ħadd ma jrid jibdaqu. Ovvjament, bekk il-Komitat tal-Kontroll tal baġit ek dan nibqaw sejrinek, e, musu jasal għal xej. Jien ringrazzja daw kolla li kooperaw biex verament aħna naslu għall-linji ta' politika li kunu koerenti u li ġibu titjib l-interessi tal-istituzzjonijiet nazzjonali ta' min ħaddem mhux faċli li wieħed il kollha fil-Parlament irridu u ukoll li niddefendu l-interessi ta' din l-istituzzjoni. Sur Karenetski, grazzi, President. President tal-Kommissjoni, President tal-Orġa tal-Auditori, Presidenza eh, tal-Olanda, jien għan itkellem bil-Pollak. Qabel tkellimt bl-Ingliż u għan itkellem għal 3 minuti. Nixtieq ngħid il-kooperazzjoni bejn Eh, fil-Parlament, speċjalment il-Kumitat Kokobu, il-kontroll tal-budget, u anki mal-Orti tal-Awdituri fil-Lussemburgu kienet marret ħafna l-aħjar meta qabla ma' seba' jew sitt snin ilu kif mill-li niftakar jien. Fl-aħħar qegħdin f'tim wieħed. U dan huwa messaġġ tajjeb għal min ħalla 16 fl-Ewropa messaġġ għal daw kollha li jixtiequ jarraw li l-flus Ewropej u tajjeb. It-tieni punt li xtaqt insemmi hawn irridu ngħidu l-affarijiet bla, bla tlaqliq dwar il-LIS, um, l diplomazija tagħna. Għatjon osna ċertu kwotas ġeografiċi u maffariet ovvji dawn għax dejjem nisimaw li minn 128 kapijiet ta' delegazzjonijiet ċifiri rappresentanti fil-uffiċċji ta' rappresentanza tal-Unjoni Ewropea 60 u 20 minnhom huma 20 mill-60 li huma kapijiet u jiġu mill-pajjiżi li daħlu l-aħħar fl-Unjoni Ewropea. Eh, eh, Għal-Polonja skont il-kwotas għandna biss erba meta suppost għanna 11. Għaw nuqqas ta' proporzjon. Dan huwa ukoll veru għal stati membri ġodda oħra. Imma mhux biss fuq li jgħajjeż biss. Aħna qegħdin niġġieldu is-sitwazzjoni l-istess ma' istituzzjoni toħrajn. il parlam fil-parlament mhux l-affarijiet mhux daqshekk ħażin imma lar huwa l-kunsill. Dwar il-kunsill jiena jedir li li ta' kull sena dejjem naraw l-istess aġir. Nilmentaw fuq il-Kunsil, nilmentaw li jem nuqas ta' Eh, volontà politika noqogħdu inħampu nirrepetu l-istess affarijiet anki jekk għandna raġun. Nejdu, nejdu, nejdu, imma qatt ma nirġivu risposti. Qatt ma jkonna ma jmx effett, hemm nuqqas ta' komunikazzjoni. U tajjeb li imbidlu ftit id-diska u l-mod ta' kif naġixxu. Il-Kunsill mill-lider ma jridx koopera. Iva, grazzi ħafna l-onorevoli Vistisen, il-Sinjur Vistisen. Zawċ minuti. Grazzi ħafna. Jina nishtiq nirringrazzja iż-żewġ shadow rapporters li enuni ħafna meta ġejt biex namel ir rapport Issa, fuq il-kwittanza ġenerali jina naħseb li il-maġġoranza tagħhom huma raġonevoli, oġġettivi u bekk tajjeb li ikonna kontroll strett dwar l-infiq fl-Ewropa. Ma nistawx naċċettaw li jkun hemm il-ħela. Hemm bżonn naraw fejn huma eh, l-ikbar prioritajiet li ma setturi li għandhom l-iktar bżonn tajjeb li jkollna l-istess normi, l-normi li huma tal-Parlament li jkunu l-istess għall-oħrajn. Naħseb il-bażija eh, minn għawirdu nibdow. Niringrazzja l-Kummissjoni, l-Qorti tal-Awdituri, daw kollha li enuna biex naslu għal dan ir-rapport. Nispera li għada fil-vot inżommu mal-linja li għalet il-kumitat tagħna. Grazzi ħafna. Bekk spiċċajna